Okay, everybody. Um... If bis, signori, natikom merħba u jekk jekk kont jekk isibu postkom, nkun nistaw nibdew. Għalix kif tafu bħal dejjem għanna agenda pjuttost mimlija. U għalek ma diġa għalfejn għamil introduzzjoni, għalek jena ksibt diġa ħames minuti minn laxa minuti li tlifna. Mela dan huwa smih pubbliku rigward il-derivatives u id-direttiv ta' derivatives tal-OTC. U kif tafu fil-programm aħna ser ikollna prezentazzjonijiet minn superviżuri u l-awtoritajiet pubbliċi minn proveditori ta' strutturi differenti minn broke dealers għal large corporate end users u dawn l-interventi kollha ħanisimgħuhom u mbagħad inkun nistgħu ngħaddu għal diskussjoni bil-mistoqsija u tweġiba. Jiena konxja però li l-ewwel kellim tagħna Sur Ġuwej xaktarx ikollu jitlaq kemm xejn iktar kmini, allura ser nippruvaw nikkonċentraw il-mistoqsijiet li huwa jrid iwieġeb jew ngħaddu għalih l-ewwel. Mela, bażikament dak hu kif ser nipproċedu u mbagħad ikonna konklużjoni ħafifa mis-sur Langen fl-aħħar li qed jagħmel ir-rapport tagħna fuq id-derivatives. Għalhekk ser nitlob lil kellima tagħna biex iżommu mal-ħin għaliex inkella aħna mussir ikollna ħin għall-mistoqsijiet u għalhekk eh, il-membri mbagħad jispiċċaw verament irrabjati. Allura jekk intom tistaw iżommu wkoll il-pass tal-kelma tagħkom eh, bil-mod għaliex inkella l-interpreti ser ibatu biex ikunu jistaw interpretaw minn fuqkom, jekk joġobkom dejjem. Mela l-ewwel kellim huwa Sir Jean-Pierre Jouet, iċ tal-AMF Franċis, iċ of il-Kumitat imwaqqaf ta' Caesar fuq il-Post Trading. Jekk joġbok Sir Jouet. Signor President, grazzi tas-sew għall-introduzzjoni tijak, u għankin nuqqas introduzzjoni sabiex bekk naddu mal-ewel għal-punt u għalhekk jina ser nitkellem bil-Franċiż sabiex bekk inkun nista inwieġeb mod dirett kemm jista' jkun. Sur Signora President, membri onorevoli, fil-laqa tal-G20 fil-Londra, suġġett li qed nittrattaw illum kien mimsus kemm xejn, tkellimna fuq u fuq fuq. F'Pittsburgh f'Settembru s-sena li għaddiet, il-laqa tal-G20 għamlet xi standardizzazzjoni anki għamlet offset ta' derivatives li ser ikunu fil-fat priorita fuq il-swieq tal kontratti miftuħa u aħna ser nihdu impen f'dan eh, f'dan ix-xogħol u aħna nittamaw li minn prinċipi naddu issa nimplementawhom daw il-prinċipi li tkellimna fuqhom għalhekk nittama li x-xogħol qed tagħmel hawnhekk illum. F'kooperazzjoni mill-qrib mal-Kummissjoni l-Kunsill ser tkun waħda mħaffa u tkun ibbażata fuq konsens sabiex bekk il-livelli Ewropew, pereżempju bħalada, nkunu nistgħu nilqu l-għanijiet tagħna. Nirringrazzja s-Sur Langen, ninkundent ħafna li fostna l-lum, grazzja għal rapport eccellenti tijaw. Il-parametri ġew definiti b'moċċar fil rapport tijaw u għaddeskriva b'moċċar u koll il-xol tana fil-passat. Mela, l-aktar xoli bessar, il-regolaturi tas-suq minnaħa tagħhom kif inti stess enfasizzajt, ħadmu fil-grupp Caesar li jiena meċċej tiegħu. Issa xirridu namlu. Mela, jahġa sempliċi, mela l-ewwel qabel kollox jekk ikun hemm uh, attur sistematiku li ifalli aħna jrid li kolna dawk il-metodi jew il-mezzi li iwaqfu dan il-falliment, ġifiri fi kas ieħor ma rridux intertibendenza fuq uh, fuq is-suq finanzjarju għaliex il-globalizzazzjoni twassalna għal dan, ma mbagħad tista' tkun ta' teddida għat-twaqif ta' dan kollu. Minħabba l-fant li trasparenza tippromuovi integrità tas-suq u l-ħidma tas-suq, aħna wkoll nixtiequ naraw dak li ma konniex qed naraw dan l-aħħar. Jew sissa, min qed jixtri xiex minn għand min u b'kemm flus fuq is-swieq li sissa ma kinux xejn trasparenti. Mela, kif nistaw nitrattaw ma din il-problema? Mela, jena naħseb li għanna tlet oqsma li aħna neħtieġu sabiex bekk ikolna regolazzjoni, għanna bżon u livelli, għanna bżon waqfu ċertu standardizzazzjoni u nibdew billi nistandardizzaw li affarijiet namlu kollha l-istess sabiex bekk nkun nistgħu naraw l-importanza tal- Eh, tfassil minn qabel li jagħmel proċedura ta' settlement aktar effettiva. Aħna nafu li mhux kulħadd mhux kollox jista' jiġi armonizzat u għalhekk din tista' tkun skuża li ma nidentifikawx eh, għanijiet e, ambizzjużi. Il-pass li nis u il-settlement. Il-settlement jew il-kella dawk li sejħolhom cleaning chambers Dawn huma il-metodi li nitkellimt fuqhom u tafu kemm huma utli. Dak li jiena nixtieq nenfasizza u dak li se jkun ħolqa importanti ħafna fil-katina ta' riskju u din hija il-prekawzjoni addizzjonali sabiex bekk namlu l-istruttura aktar solida. Għalhekk Caesar qed tissuġġerixxi livelli ambizzjużi biex tuħsib dawn il-clearing houses minnaħa tiegħi jiena naħseb li irridu nirregolawhom kważi kienu tip ta' banek jew istituzzjonijiet oħra ta' kreditu. U dan jidher essenzjali fl-opinjoni tiegħi hawnhekk mhux qed bis biss Caesar. Il-cleaning house għandha tkun imwaqfa fil-reference area ta' reference currency. Anki meta nqisu it-transazzjoni li tkun qed tindirizza anke meta naraw ma li ma bank ċentrali eh, hija marbuta magħha. Għalhekk aħna rridu naġġustaw il-domandi tagħna fuq il-banek jiddependi jekk huma u miex trasparenti anke ħabba tranzazzjoni tagħhom iridu jkunu b'tip ta' premium għal clearing. Dak li qed jissuġġerixxu il-regolaturi tal-banek kif għattilkom mhux kol stajġi standardizzat, jew inkella iċċarat. Fifad dak li aħna nistgħu nagħmlu l-prodotti tant huma eżotiċi dawn mhumiex parti mill-prassi ta' kuljum u l-clearing houses ma jistgħux jamministraw ir-riskju b'mod effettiv it-tielet punt. Irridu nirreġistraw, nirrekordjaw kollox. Għandna kriżi bil-dejn sovran tal-Greċja u dan kollu ifakkarna li dan mhuwiex tajjeb għal bank ċentrali, ġifri ma jkunx jaf x'inhu għaddej, min qed jixtri xiex minn min, speċjalment f'dawn is-swieq, din hija kwistjoni ta' sovranità Ewropea kif ukoll kif is-swieq jaħdmu. Dan kollu ifisser li aħna neħtieġu inwaqfu dawn id-depozitorji tal-kummerċ li ser jagħmlu din ir-reġistrazzjoni ewrokordjar biex jatuna saba' ġenerali tal-impenn li wieħed ikunha. Eh, anki dawk il-persuni kollha li jkun xtraw u minn fejn dan tejjeb il-viżjoni tagħna ta' prevenzjoni fis-swieq ta' derivattivi. Dawn chambers fl-opinjoni tiegħi naħseb li jkunu jistgħu jiġu użati għal prevenzjoni mikro sabiex tintraċċa użu ħażin tas-suq u jiena fil-fatt favur dan l-approċċ. Sempliċement nistaw kol nestendu il-direttiva MIFID anki rekwiziti ta' rapportaċ għal neċessitajiet tal-MIFID 27 regolatur wara kollox u għalek hemm ħafna tranzazzjonijiet ta' informazzjoni possibbli, ġifiri tajjeb li jkollok data ċentralizzata, sistema waħda ta' ġbir ta' informazzjoni bħal dawn il-trade depositories, però għandu jkun hemm ċertu kondizzjonijiet bħal pereżempju. tinforma l-dawk lil nis fissu dwar il-kondizzjonijiet fejn it li daħlu għal-jom eh, f'dawn it transazzjonijiet ġveri kunem trasparenza fil-kummerċ. Din aħna nil-qawa, aħna tkellimna wkoll fuq il-lokazzjoni il-lokazzjoni tal-dawn it-trade depositories. L-ideja ili kollok trade depository wieħed għal dinja kollha, ikollok l-aktar ideja komprensiva ta' xinu għaddej, u t-tini possibilita i li kollok waħda fil-akbar blokki ta' kummerċ. U din jgħata raġuni ta' sovranità, dan ifisser li id-data tista' tinkiteb format li taqdi li regolaturi lokali. ċir dawn iż-żewġ formats, dawn iż-żewġ modi kif nistgħu naqdu dan lan. ċir waħda depozitorju internazzjonali dik hija ambizzjoni ovvjament hemm rekwiżiti u mbagħad regolaturi Ewropej hemmhekk li kolom aċċess garanti garantit mingħajr restrizzjonijiet għall-informazzjoni jew dejta li jkunu jeħtieġu. Jekk dan ir-rekwiżit ma jintlaħaqx f'dak il-każ, aħna nkunu neħtieġu one trade, uh, trade depository wieħed f'kull blok f'kull blok ta' kummerċ U nasbu li tkun diffiċli għet li jaqbel li il-kontratti kolla jkunu negozjati mill-istituzzjoniet finanzjari fl-Europa jkunu jridu jinkixfu l persuna li xaħat li mux Ewropew, l-entità mux Ewropea. Il-liġi Ewropea għandatejna unek, jekk aħna niddeċidu nħidu din id-direzzjoni, ġifiri irridu namlu standardizzazzjoni, irridu niftakru u kol. U ekket niprofaw namlu, għet nsegwu il-roadmap tal-G20 u l-ideja nizjali tana li kem jista' jkun possibli. Nitrattaw ma' negozjati fuq kontratti miftuħa, jew derivative tradings nittamaw li ntom tikkluduwa din il-ħagġa għaliex eh, din nittamaw tikkluduwa fil-deliberazzjoni ta'kom. Fil-opinjoni għaj, em eh, membri tal-parlament Sur Langen li kienu jitrattaw ma' ċertu punti nejt nikonkludi bijom, pero dawn għadhom ma id-daħlux daqsek in konsiderazzjoni. Mela, l-ewel net, xajkun ir wol tal- l-Aġenzija Ewropea l-SRB. Jien naħseb il-xogħol tagħha ser ikun li tagħmel supervizjoni infrastruttura pan-Ewropea jew inkella dik dinija huwa tajjeb li għal importanti għall srb u l-autoritajiet bankari flimkien ma' l-Banek ċentrali biex jawtorizzaw il-clearing houses u anki kollom id-dritt ta' ispezzjoni tal-kontabilitat, jekk anki jekk jaħdmu fuq livell transnazzjonali. Irid ikun hemm supervizjoni tal-attività ta' dawn il-cleaning houses kollos. Irid ikun hemm rabta mar regolatur. Grazzi inti il-President twaqfu għax tajdlu li għabez diġa l-ħin minuta, jekk joġbok tajdlu titolbu biex konkludi. Iva jgħid is surġiwe laħar l-aħħar punt tiegħi jien naħseb li dan huwa importanti ħafna. l e SRB għandha tkun kapaċi tagħmel supervizjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej, il-banek u l-istituzzjonijiet oħra b'mod partikolari dawk li mhumiex finanzjarji jew inkellhom jinkella jeħtieġu xi mekkaniżmu speċjali. L-aħħar punt jien naħseb li huwa importanti li dawn il-cleaning houses jew it-trade depositories għandna nħarsu lejn il-direttiva fuq l-abbuż tas-suq sabiex bekk ir-regolaturi kun jistgħu jaraw x'inhuma n noqqasijiet id-djufijiet, il-problemi bis-suq u tad derivativi grazzi. Grazzi tassew il-membri kienu qegħdin qasmu il- diskorsi tagħhom bil-lingwa oriġinali, ġifri jekk intom tixtiequ taraw xi ħaġa mill-ġdid, jekk xi ħaġa li ġiet eliminata. Forsi l-membri jkun jistgħu ħarsu lejn il-test Franċiż. Il-kellim li miss huwa fisem il-proveditur tal-infrastruttura is-Sur Henrik Paulsen responsabbli għal derivatives Ewropej in-Nasdaq u l-OMX. Kjoġbok. Signor President, membri onorevoli, tal-Parlament u s-Sur Langen. Grazzi tassew tal-istidintuni biex nitkellem fissem il-clearing il houses u l-exchanges dan din l-okkazjoni. Sur Paulsen, jina Sur Paulsen, għand responsabilità derivativi f'Nasdaq OMAX. Nasdaq OMAX hija attur globali fil- fl-industrija ta' skambju ta' clearing houses, naħdmu fi swiq kollha madwar id-dinja, niprovdu teknoloġija ta' suq madwar 70 suq f'50 pajjiż. Jiena għattajt bosta mill-karriera tiegħi fid-derivatives, naħdem fi skambju clearing houses. Id-derivatives huma strumenti fantastiċi, huma importanti għal ekonomija moderna u li taħdem mod tajjeb. Madana kollu ikolli ngħid madana kollu rridu neħtu l-attenzjoni tana fuq l-amministrazzjoni tar-riskju anki ir-regolamenti. Fl-2008 u l-kriżi li rajna f'din is-sena għamli ta' b'mod ċara li il-derivativi tal-OTC jistaw jikkonċentraw u jollu riskju fl-ekonomija jekk ma jiġux amministrati b'mod kif suppost. Għalek, issa il-parteċipanti suq bl-inklużjoni tal-banek u anki l-utenti u l istituzjoni ta' skambju l-clearing houses kif ukoll il-politikanti u membri oħra jridu jihdu il-miżuri neċessarji sabiex inaqsu ir-riskju fil-qasam ta' derivatives tal-OTC. Nishti u koll nġbet l-attenzjoni li il-G20 u il-konklużjoni dik il-laqa u ma importanti laħu punt importanti ħafna u jina nikwota. L-derivatives OTC tal-OTC għandhom ikunu kummerċjati skont skambju jew inkella pjattaformi ta' kummerċ elettroniku u dawn għandhom isiru minn punti ċentrali sal-2012. Il-kontratti li ma jkunux ċentrali għandhom ikunu soġġetti għal rekwiziti ta' kapital oli. Jina nemmen li dan u din isqarja importanti ħafna importanti li tamalar nimplementaw dawn il-prinċipji mill-G20 ser tkun pass importanti biex nizviluppaw swieq finanzjarji stabli u anki irkupru, eh, appoċ għall-irkupru tal-ekonomija Ewropea, l-iskambju u CCPs inħolqu biex jaqdu ilan ta' swieq finanzjarji effiċenti u li jaħdmu tajjeb. U rew kem kienu effiċenti fil-krizi. Matul il-krizi skambju u CCPs komplew l-aċċess għall-investituri biex ikollhom swieq trasparenti provdew stabilità u fiduċja lil sistema finanzjarja kienet pjuttost testjata. Il-benefiċċji ta' central clearing meta jkien hemm ukoll kwistjoni ta' riskju kemm fuq uh, il-kwistjoni ta' operat operattività ridna naraw li il-CCP hija aċċessata mingħand kulħadd. Is-CCP tittassumi l-ammont ta' riskju għal partijiet kollha ta' kummerċu ta' sikura il-pożizzjonijiet. Minn struttura tassu is-CCP edha f'pożizzjoni aħjar minn parti oħra li tassumi u tilqa riskju involuti fil-derivatives. Is-CCPs huma mezzi infasla u mwaqfa għal dan lan partikolari U għawnek nishtiq nisħaq tlet aspetti ferm importanti li jamlu CCP tant strutturati b'mod xira biex jamministraw ir-riskju. L-ewwel punt, is-CCPs għandhom għafas disciplinarju finanzjari dawn nisibuhom fil-istrutturi tal-clearing houses biex l-ewwel dejjem jazbu dwar l-analiżi tar-riskju, per eżempju li dejjem ikunu collateralized jitrattaw il-kulħadd l-istess. Għat ma jamlu eżenzjonijiet għal klienti gbar jew klienti importanti jew klienti żgħar jew ġar. Dejjem trattament ugwali. Iħarsu li l-istampa sħiħa, il-clearing houses jaħdmu immedjatament u b'rezoluzzjoni qawwija anki fuq suspett ta' dubju jew ta' zbal. Għalhekk rajna kontribut għaw mis-CCPs il-qafas disciplinarju tal-amministrazzjoni tar-riskju. It-tieni, il ccp ta' tippermetti il- possibilità ta' parti biex titħol. Numru ta' tranzazzjonijiet, numru ta' persuni involuti permess ta' CCP, wieħed jista' ikollu pożizzjoni waħda lejn part, timxi lejn parti waħda. U t-tielet punt. Fattur uniku ta' CCP. Is-CCPs, il clearing houses, qatt ma jieħdu pożizzjonijiet, qatt ma jassumu riskju ta' suq. Jekk ikun hemm xi dubju fejn is-CCP ġiet imdaħla biex tieħu pożizzjoni, immedjatament tiħu azzjoni sabiex tagħlaq din il-pożizzjoni. Dawn il-karatteristiċi fatturi speċifiċi tas CCP jagħmluha xirqa għall-amministrazzjoni tar-riskju u jagħmluha aktar b'saħħita minn xi arranġamenti ta' clearing bħal bilateral clearing. Għalkemm qed ngħid dan kollu, u minħabba l-fat li naħdem fi clearing house u qed nappoġġjhom, xorta waħda narfu li is-CCPs miex għal prodotti kollha. Prodotti ta' derivattivi li ta' bilħa huma komplessi riski jirsklużi ħafna jew inkella użati binqas frekwenza u dawn il-prodotti mhumiex xirqa biex ikunu eh, jinsabi u jiġu cleared mis-CCP għaliex is-CCP tista' tagħti ħafna kontribut lil parti kbira mis-suq, però ma tistax issolvi il-kwistjonijiet kollha fis-suq. Rigward il-derivatives iż-żar, dawn ukoll isiru neċessarja CCPs biex is-CCPs minħabba l-fatt li s-CCPs ikunu regolati b'mod tajb ħafna. Regolamenti pan-Ewropew ta' CCPs għandhom ikunu parti essenzjali ta' leġizlazzjoni l-ġdida. Dan ser joħloq ukoll sitwazzjoni l kulħadd fl-Ewropa għal għal clearing houses u kif u pal Nasdaq OMEX Aħna nilqaw dan ir-regolament u anki naraw fi supervizjoni tal-clearing houses, situazzjoni li stessa għal kulħadd fl-Ewropa. Nixtieq ukoll nisħaq punt ieħor fost ħafna fajt li jridu jiġu regolati fis ccp jina nemmen li l-indipendenza tas ccp hija fattur u fattur importanti ħafna sabiex nassikuraw li ma jkunx hemm konflitti fl-amministrazzjoni tar-risku li s-CCP jkun jista' jaħdem mod autonomu fil-qasam tal-amministrazzjoni tar-riskju. Anki l-iskambi jistaw jaqdu rwol aktar qawwi biex jikonem hemm stabilità fis-suq, it-trasparenza tal-prezzijiet, l-iskambju ta' rati ta' skambju jistgħu waslu għal stabilita fil-qasam finanzjarju id-derivatives tal-OTC jistaw jiġu skambjati għal exchange trading. Dawn jistaw jisiru b'mod effiċjenti u anki b'trasparenza sħiħa għall-utenti kollha. Barra minn hekk, il-exchange trading wasal għal aċċess aktar qawwi fis-suq li huwa importanti speċjalment meta jkun hemm kriżijiet meta n-nies iridu li s-swieq ikunu muftuħa, aċċessibbli u trasparenti. And now a short... Issa, nota qasira fuq il l-utenti tal kumpanniji dawn importanti u jaħtieġu trattamenti speċifiċi għandhom ħtiġiet li ma kemm xejn differenti u speċifiċi għal kumpanniji la dubji mhux kull kumpaniji jew l-utenti jistgħu għandhom riskju sistematiku għalhekk jistgħu jiġu trattati mod differenti. Madana kollu il-kwistjoni ta' riskju sistematiku m'għandux jiġi ġudikat fuq kif mod tipiku xaħat juża dawn derivativi, mhux kif wieħed juża derivativi. Hemm mezzi komplikati biex wieħed juża derivattivi u jistgħu jkun diffiċli ħafna fil-pratika biex tiddetermina u segwi u anki tikkontrolla jew tħares dan fil-ħajja reali. L-aktar mod relevanti kif jista' jkejjel ir-riski sistematiku ikun permezz ta' daqs. Per eżempju, jkun hemm pożizzjonijiet li jistgħu jqedu riskju minkejja n-natura tal-kumpanija. Aħna nemnu li meta jkun hemm involviment qawwi central clearing għandu jiġi użat anki minn utenti ta' kumpaniji. U fl-aħħar net, minħabba l-fatt li qed jiskadi l-ħin, għandi konklużjoni qasira hawnhekk. Id-derivativi tal-OTC kienu jinsabu fil-qalba tal-kriżi aħna issa rridu nieħdu miżuri importanti sabiex innaqsu ir-riski fil-qasam ta' derivatives tal-OTC. Ir-regolamenti għandhom ikunu reveduti sabiex jagħtu iktar inċenti fis-suq biex jażlu mezzi aktar siguri għal kummerċ u l-clearing. Il-clearing houses u l-iskambji kif ukoll id-depozitorji bla dubju ser jagħmlu derivatives, swieq ta' derivativi aktar siguri u anki jassikuraw swieq finanzjarji aktar sabli għal futur. U fl-aħħar ir-risk il il-manifestazzjoni ta' riskju isu qed nippruvaw naraw naqbdu dik il-naġa l-ħażina jew in-naġa sewda. Madana koll billi konna l-clearing houses mux ħa naqbdu bil-fors il-naġa is-sewda. Pero l-affarijiet ikunu jidru aktar ċari meta aħna nutilizzaw il-mezzi disponibbli li għanna. Thank, thank you very much and, and I know it's a struggle to keep. Grazzi ħafna, naf li u diffiċli li jżommu mal-ħin. Issa serna du għaż kelli kellim imis Għandek għal madwar 7 minuti nofs, is-sur il sinjura Masters, um, il-Head of Global Commodities fi JB Morgan. Grazie ħafna, senjuri. jena l-kap tal-Global Commodities uh, fil-JB Morgan, għandi ħafna madwar 15 sena esperienza f'din l-industrija. il derivatives ġew il mm, riżultat tal-krizi. U allura aħna l-koll naraw eżattament x'ġara, ġara ħażin u aħna bħala dawk li faslu l-politika u il-partiċipanti tassu irridu nkunu nafu u nitalmu minn dak li ġara. Pero jew il-koll niftakru li derivatives huma parti mill-ekonomija tagħna biex naqsu l-ispejjeż u riskju tal-negozji. U f'dan ir-rigward nixtieq insemmi żewġ kwistjonijiet li ġew eh, imsemmija mir-rapporter li huma importanti ħafna għad derivative markets. L-ewwel net noqqas ta' infrastruttura ta' clearing li naqsu ir-riskju sistematiku wkoll noqqas ta' trasparenza b'mod partikolari għal-regolaturi. Bħala parti minn dan kollu jiena nixtieq nikkumenta fuq domandi li ġew għajma dwar spekulazzjoni f'dawn is-swieq. Dwar il-clearing. Il-clearing miżjut fil-OCT derivatives huwa kritiku ħafna għall-istabilità futura tas-sistema finanzjarja globali u għandha tiġi eh, għandu jkun hemm mandat. Iġ attenti però għax mhux l-OTC market participants kollha huma kapaċi għal clearing u fil-fatt eh, l-OTC derivatives qalu b'mod unanimu li Eh, dawn jistaw kunem problem li jistaw jiprevjonu għom li jimmanġaw il-riskju. U it-tini punt u li mux il-derivatives eh, kolla u ċari u eligibli. U ċertu partijiet jistaw jiklerjaw biss il-derivatives jekk dawn jiġu likwidati. Allura il-clearing huwa meħtieġ fost il-istituzzjonijiet rilevanti mod sistematiku u mhux fost il-maġġoranza tal-commercial end users li m'għandhomx riskju sistemiku. Fir-rigward ta' xandu jkun klirjat jew le l-approċċ ideali huwa li nimmiraw għal interkonnettività bejn l-istituzzjonijiet ta' derivatives. Aħna nipropon li regolaturi għandhom jagħmlu eh, persettaġġi għoljin għal kull partiċipant ta' derivatives. Dan l-approċ jista' iwassal għal parti kbira ta' suq ta' derivatives u għax flessibli u kol jevita l-bżon li ikunem de, ta' definizjoni ta' standardizzazzjoni fir rigward tal-inċentivi sinifikanti biex inkunu nistgħu nagħmlu arbitratu dawn il-konċetti. Fir rigward tal-interkonnettività jiena nixtieq insemmi proposti dwar interoperabilità fil-derivative clearing markets. Fil-prinċipju dan għandu jkun żvilupp pożittiv u wkoll għandu eh, potenzjali importanti ħafna għax inaqqas iżid l-effiċenza u jnaqqas l-ispejjeż. Però l-interoperabilità f'dawn is-swieq iġibu magħhom ċertu riski oħrajn u minħabba l-fat li CCPs differenti ser ikollhom modelli differenti ta' riskju, ovvjament ser ikun hemm kwistjoni dwar x'tip ta' kalkolazzjonijiet jigvernaw. Biex imur lura għal kwistjoni tal-inċentivi, dawn huma importanti ħafna biex nassiguraw li kunem xift tajjeb ta' iktar derivatives ġo CCPs il-capital treatment huwa għodda importanti ħafna. Aħna nemnu li meta jkun hemm mitigazzjoni tar riskju u din tinkiseb permezz ta' clearing bilaterali dan jista' jkun komparabbli mal-central clearing u dan għandu jiġi rifless fil eh, kalkulazzjonijiet relevanti tal-kapital. Jiena nemmen dawn il-kwistjonijiet tiġu indirizzati fiktar dettal fir-rapport ta' Karas dwar CRD erba' li għandu jassigura konnessjoni hawnhekk. L-ħar punt fuq l intentivi aħna rridu analizzaw il-CCP Governance and Risk Committees u din hija ħaġa importanti ħafna. Il-membri tal-clearing li jipprovdu l-risorsi finanzjarji u il-resilience tas CCP għandhom jiġu involuti fil-governanza ta' CCP u ta' risk committees. Il-governanza tas CCP hija importanti ħafna biex tiddetermina ir-riski li il-membri huma esposti għalihom. U mingħajr dan dawn l-utenti ser ikunu mwafqa milli jagħmlu uh, l-obligi ta' risk management tagħhom. Issa dwar it-trasparenza. Aħna nappoġġaw bisħieħ l-isforzi biex nżidu trasparenza u biex nipruvaw intejbu il riskju sistematiku u ukoll eh, ikun hemm suq tajjeb għall-utenti kollha, però trasparenza hija mezz għal din il-politika. U allura għanna nużawhom biex nilħu l-aħjar għanijiet, mod partikolari li nżommu l-likwidità. Is-supervizuri se jkollhom bżonn ta' trasparenza sħiħa fuq il-build-up tal-derivatives din is-sistema permess ta' trade repositories kif diġà għal, u biex nassiguraw li jkun hemm suq li qed jaħdem tajjeb dawn ser jibqgħu trade-off bejn trasparenza u likwidità li lim dan il-port partikolari, l-investituri u kummerġ differenti jista jisib interoperabilità u likwidità neċessarja. Għal daqstant aħna rridu noqogħdu attenti minħabba dawn it transazzjonijiet għax ir-riżultat se jkunu inqas opportunitajiet u iktar spejjeż għal kulħadd. Qabel ma nagħla jiena naf li hemm dibattitu dwar il-meriti il meriti tal ispekulazzjoni kontrarju għal-end eh, users Nixtieq nagħmel ftit punti. l-abilità tal-financial participants biex jagħmlu kummerċ f'dan hija importanti ħafna bħala corporate end users biex jipproteġu li l onfusom kontra ċertu riski. Dawn huma parti mill-istess katina, l-istess rieda biex jimaneġjaw ir-riskju. Is-swieq jistgħu jeżistu biss jekk eh, inni għaliex in-nies għandhom opinjonijiet differenti fuq ir-riskju u għal kull xerrej hemm bejjieħ. Però jekk nibdew nilimitaw l-swieq tal-partecipazzjoni ser nagħmlu ħsara l-likwidità u nżidu l-prezzijiet. Dwar is-suġġett tas CDS jiena nixtieq ngħid sempliċement li credit derivatives ma jikrijawx deficit tal-budget. Iżda il-credit derivatives jiffaċilitaw likwidità li tippermetti li l-gvernijiet tagħti fondi għal dawn id-deficits. Dan allura jipprova jnaqqas l-abilità tal-investituri biex jimmanġjaw il-sovereign credit risks u jnaqqas ukoll il-konfidenza fis-suq u jżid l-ispejjeż ta' fondi u kol spejjes għal mina ħala 16 biex nikkonkludi aħna nikkommettu ruħna biex naħdmu u nappoġġaw ħafna mill-proposti ta' rapport Langen. Grazzi ħafna tal-opportunità li tajtuni biex nitkellem. Grazzi ħafna. Process. inti l-estate zewċ sekondi iktar kmieni. U għanda stanz ħaqek ċabċipa. Issa ser naddu għal eh, Managing Director ta' Deutsche Bank, Sur Elbeck. Prova inti u kol zomma l-ħin tijak bħal mamle din is-sinjura, jaxħaġi li stamjamla bis-sinni sa' mid-dera. Signora President, membri tal-Parlament Ewropew, Sinjuri, grazzi tal-istudentuni għawnek il-lum biex nitkellem dwar derivatives tal-OCT. Il-kommenti tiegħi il-lum ser jiffukaw fuq eh, derivative markets tal-OCT, tibdiliet li għanna bżon u l-beneficju għal-kumpaniji fl-Unjoni Ewropea kollha għal suq tal-OTC iktar organizzat u iktar regolat. Se nibda biftit eh, kontest. Id-derivatives tal City l-om għana l-madwar 25 sena u ma prassi standard mill-maġġoranza tal-kumpaniji fl-Europa biex jimmaniġaw il-riski kummerċali tagħhom. Dawn ir-riski jinkludu foreign exchange, il- il-faċċa ta' multinazzjonali tagħhom, l-spes tal-fondi assoċjati mal ma' min jisselef mod frekwenti u wkoll long dated interest rate risks li ġejjin mill-fondi ta' pensjonijiet derivatives tal-OCT joffru korporazzjonijiet effiċenti u mekkanizmi tajbin biex jagħtuhom iktar saħħa biex bekk intu tkun tista' tinvesti u tikber. U ma jitrasferixxu ir-riski finanzjarji għal end users li ma jistawx jitrattawhom għal speċjalisti li jistaw jimmaneġaw bot tajjeb. Għawek fl-Ewropa għanna s-swiq tal-OCT tajbin ħafna u effiċenti u ċittadini huma l benefiċjarji tagħhom. Pero, ovvjament, hemm xi xogħol li jrid isir u l-industrija tieħu ħafna bis-serjetà eh, il-fatt li trid ittejjeb dawn is-swieq u taħdem mar-regolaturi hawnhekk fl-Ewropa u barra mill-Ewropa. Jien nixtieq nitkellem fuq tliet punti ewlenin: il-clearing, it-trasparenza u il-kummerċ, trading. Ser nibda bil-clearing Clearing houses kapitalizzati u regolati b'mod tajjeb u robusti b'maniġjar tajjeb ħafna jistaw inaqsu b'mod sostanzjali l-impatt sistematiku ta' default kbir. Wieħed mill-anijiet ta' regolaturi u leġislaturi fl-Ewropa fl-Istati Uniti huwa li iżitu il-proporzjon ta' l-OTC derivative trades u dawn jiġu klirjati eh, b'mod ċentralizzat. Dan jagħmel sens però huwa għall istituzzjonijiet friskju u mux neċessarjament tajja u l li mandux kull dan it-tip ta' riskju kol. Korporazzjonijiet mux finanzjari ma jamlux miħomx kollaterali fil-OCT trades. U kol dan se di inċentiv fir rigward ta' riski tagħhom u jħalluhom iktar vulnerabbli għal volatilità tas-suq. Kwistjoni oħra li nixtieqkom toqgħodu attenti għalija hija fir-rigward tal-leġiżlazzjoni u li din tkopri eh, il-punti kollha meħtieġa kif ġa smajna xi prodotti tal-OCT ma mihomx ma jistgħux jiġu ntużati għal clearing per eżempju, il-foreign exchange tkun wieħed minn dawn l-eżempji. Fejn settlement risk hija iktar kwistjoni importanti. Il-clearing houses il-membri regolaturi jizjadmu muflim kien biex jaraw eżattament u huma meħtieġa u dan għajdu jkun sfort kollettiv. U għaw koll raġunevol in nasbu li il-membri ta' dawn il-clearing houses għandhom vuċi kif dan kollu jitmexxa għalux huma jappoġġaw ir-riskju tal-clearing houses. Nixtieq nikkummenta Najt kommenti jħor dwar dan il-punt. Il-clearing houses għandhom jiġu regolati mod tajjeb u importanti ħafna ma jitħallewx jikkompetu sal-aħar net fuq standards iktar dajfa tal-immaniġar tal-riski jew inkella fuq il-lower collateral requirements. Dar it-trasparenza. Il-kwistjoni jew ewlenija hawnhekk hija li l-OTC markets kienu opaki għal regolaturi għal żmien twil wisq. U nixtieq nispjega ftit għal pre-trade price discovery hemm diġà ammont sinifikanti ta' data li jippermettu lil market users biex jifmu x'inhu ma' prezzijiet ġusti. Jiena ma nemminx li hemm kwistjoni tal-price discovery fis-swieq tagħna. Il-kummerċ u il-post trade u trade huma ħafna iktar komplessi. L-industrija toffri aċċess għas supervizuri Eżempju, um, huma um, per eżempju data repository ta' CDS fi DTCC u kol fi database li hemm ġewwa Stockholm u kol pjanijiet għal l-Equity Derivative Trades ġewwa Londra. Dawn l-eżempji kollha huma f'dan il-qasam. Il-punt ewlieni ovvjament huwa l-aċċess miftuħ għas-supervizuri u bħalissa qed isir progress tajjeb dan. Id-disclosure pubbliku ta' trade activity fil-swieq professjonali però irridu jiġu maniġati mod tajjeb ħafna u biex noqogħdu attenti milli nagħmlu ħsara li likwidità. L-regolamentazzjoni eh, Ewropea diġà tirrikonoxxi din ir-relazzjoni mal-MIFID u bħalissa qiegħda tibni il-framework leġislattiv għall-OCT derivatives L-istandardizzazzjoni din hija xi ħaġa li tintuża wis nitkellmu ħafna dwarha meta nitkellmu dwar derivatives tal-OTC. Dak li qed nippruvaw niksbu hawnhekk huwa l-istandardizzazzjoni tal-proċess u qafas legali. Dawn kollha jwaslu għal suq effiċenti. F'ħafna każijiet l-istabbiliment ta' prodotti bis-terms standard jagħmlu sens ukoll, bħal pereżempju eh, kontratti li jiġu eh, traded fuq exchanges Biex Bixol qed isir fis-swieq tal-OTC dwar il-clearing, trasparenza u standardizzazzjoni, aħna nistgħu però niksbu l-aħjar ħaġa possibbli b'mod effiċjenti u kontrollat. Biex nikkonkludi nixtieq ngħid dan li ġej, kulħadd jaqbel li s-swieq finanzjarji għandhom jiġu it-trattat mod tajjeb biex niprevjenu kwalunkwe riski li rajna f'dawn l-aħħar sentejn derivative markets tal city huma parti minn dan il-proċess u ser insemmi tlet punti. Trasparenza f'dawn is-swi irid titjib, però għandha ssir b'mod tajjeb biex ma nagħmlux sara li likwidità. Il-clearing hija mod effettiv biex innaqsu riskju sistematiku iżda ħafna overheads għal ħafna end users ma, ma jippreżenta l-ebda riskju sistematiku. U fl-aħħar l-exchange trend markets qatt ma jistgħu jipprovdju il-manager il tar-riskju li ħafna users jeħtieġu. Allura, il soluzzjonijiet tal-OTC huma eh, huma rikjesti. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni. As <laughs> obviously, obviously I should throw down the challenge more often. Tajjeb, proset ħafna tal izommejt mal-ħin. Issa ser eh, nimxu l-qoddim bil xoltana Għawek għanna l-end users ta' dawn il-corporate il-kbar u jek joġbok surħa kien fjuk prova intu kol zomma l-ħin il-Senior Management tal-Jon Energy Trading. Madam Chair. Grazzi, Senjora, President, Membri tal-Parlament. Grazzi tal-istudentuni, għonek biex nitkellem f'din seduta ta' smir. Il-kummerċ tal-enerġija huwa importanti biex niżguraw li l-konsumaturi l-kbar produtturi kunu jistaw jamlu hedging tal-biznis tagħhom biex jevitaw li ġu esposti għal volatilità fuq medda qasira ta' żmien. F'xi permettu biex negozjanti kunu jistaw jamlu hedging. L-iżvilupp tal-elettriku likwidu u swieq tal-gas u importanti għal politika Ewropea għaliex dan ser iżid il-kompetizzjoni. U jiżgura prezzijiet tajbin għal konsumaturi oħrin. Deċiżjonijiet ta' politika marbuta mad derivattivi tal-OTC rridu jiżguraw illi ikun hemm il-ħtiġijiet moqdija tal-assi li jiġu moqdija. Il-politika tkun kompatibli mal-ħtieġa ta' swieq tal-likwidu u l-enerġija. Aħna imħasbin dwar il-mandatory clearing. Bħala utenti aħarija tal-OTC derivatives, dan jimplika li jem inqas riskju sistemiku meta mqabbel ma' istituzzjonijiet finanzjarju dawn ifisser li dan mhux ikun proporzjonali f'kuntrast mal-settur finanzjarju jekk kumpanija waħda ta' komoditi tfalli u dan wera illi dan ikollu impatt fuq il-prezzijiet, impatt temporanju. Dan rajnieh dan l-aħħar. Meta kien hemm pereżempju il-falliment ta' l-Enron. Il-konsumaturi ħarija huma protetti minn regolamenti attwali tal-suq tal-enerġija biex jiġi żgurat li jkun hemm sigurtà kontinwa u l-provvista kontinwa tal-enerġija. Jekk taraw slajd illi għandkom hawnhekk kom dan jista' jispjega kif għan qegħdin nitrattaw l-amministrazzjoni tar-riskju. L-industrija tal-enerġija hija intensiva ħafna f'dak l-għandu xaqsam il-kapital u investimenti falsi pal per eżempju l-impjanti tal-enerġija iwaslu għal espożizzjoni akbar għal riski Aħna irridu namnisaw dan ir-riskju b'mod integrat. Aħna għanna politika stretta ta' kreditu illi tiżgura illi il-riskju tal-kreditu jinżam fuq livell aċċettabbli. Ir-riskju amministrati fuq su taħlita ta' exchange trading, OTC derivatives u kontratti fiżiċi. Il-prezz ta' komoditi huwa ħeġġjat billi jitimbih eh, l-elettriku u jinxtara il-faham. Aħna wkoll trasparenti għaw nipublika u kollox fuq ir-rapport annwali tagħna flimkien ma' riski tal-prezzijiet f'każijiet fejn il-kummerċ jiġi cleared fi trading house. Aħna naraw illi kif is-swieq jinbidlu dan jam iwassal riskju fuq il-cash flow. Ser ikun ir riskju ta' mandatory clearing il-cash flow risk jew il-price risk jew nkella tnejn f'daqqa sejjer jiżejjed jekk sejjer jiżdied jekk ikun hemm clearing mandatorju. Jekk aħna niddeċidu illi nżommu ir-riskju tal-prezz kostanti, aħna ser ikonna riskju aktar għoli ta' cash flow. Dan ifisser illi aħna rridu nżommu aktar cash u um, ma nkunux nistgħu nużaw dawn il-flus għall-investiment. Kif tafu l-prezzijiet jistgħu jkollhom riżultati differenti u aħna rridu nżommu il-cash għall li jista' jinqala fis-suq. Jekk aħna niddeċidu li nżommu il-cash flow risk kostanti, aħna qed nagħmlu anqas hedging u dan ser iżid aktar ir-riskju u ser ħalli anqas post tal-investimenti. Jekk aħna nqablu dan kollu mal-istituzzjoni finanzjari naraw żewġ differenzi ewlenin. Bħala utent aħħari aħna għandna pożizzjoni naturali illi toħroġ mill-investimenti tagħna dan ifisser illi f'każ li l-prezz tal-elettriku jola il-margining sejjer jola. Hemm differenza oħra illi il bannek għandhom aċċess aħjar għal likwidità. Aħna kiku inselfu aktar. Konna aktar bidliet u għalek nkun nistan għamlu as investiment. Pala negozju tal-enerġija u importanti għalina illi aħna naraw l-izvilup ta' swieq tal-enerġija. Is-swieq f'ħafna postijiet fl-Ewropa mumiex likwidi. Billi ndaħlu il-clearing mandatorju dan ser isit il-peace fuq il-kummerċanti u ser daħal aktar ostakli għal parteċipanti l-ġodda. U ser jagħmel dannu għall-iżvilupp. L-attivitajiet tal-kummerċ huma parti integrata minn su ewlieni Ir-regolaturi jridu jkunu aktar imħasba jekk aħna ma jkonna l-ebda pożizzjoni fis-swi għaliex dan ifisser li aħna maħniex nagħmlu hedging tal-pożizzjoni tagħna. L-istess japplika għal rekwiżiti kapitali. L-indaħlu il-capital requirements għal non-clear transactions pala incentiv biex jiġu forzati fuq l-utenti aħarin biex jirasqu dawk it-tranzazzjonijiet għal eh, kontrapartijiet ċentrali tagħhom. Aħna rridu naraw illi hemm trasparenza u importanti hemm fuq fuċet jiġri fissu. Meta naraw l-pożizzjoni ta' kumpanija bħal tagħna importanti illi aħna naraw ukoll il-lassi illi fuqhom jam sejsa l-kumpanija tagħna. Biex nikkonkludi, fl-opinjoni tagħna l-amministrazzjoni ta' riskju ma jridx jiġi sanzjonat. Il-kumpaniji l-kbar jridu jiġu nkoraġġati biex ikollhom transazzjonijiet ta' maniġar ta' riskju dan huwa fl-interess tal-istabilità finanzjarja l-attività tal-investiment u s-sigurtà tal-provvista, l-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol, prezzijiet tal-enerġija u l-iżgurar tal-prosperità fil-ġejjeni fl-Ewropa. Aħna qegħdin naraw ħtieġa ta' mandatory clearing bejn żewġ istituzzjonijiet finanzjarji biss. Aħna wkoll nixtiequ nisħu fl-aħħar illi x-xogħol ma' DG Energy għal tailor-made regime dwar integrità ta' trasparenza fissu aħna naħsbu li dan huwa regolament ta' proporzjoni li minnu ser jibbenefika s-suq. Grazzi. Grazzi. Issa serna dwar Richard Raben li huwa ċermen tal-Assoċjazzjoni Ewropea ta' teżorieri tal-kumpaniji l-kbar hekk jogħġbok. Sur Rejba. Grazzi, Signor President. Jiena l-ewwel sejjer nitkellem dwar l-interess tagħna f'din il-kwistjoni, mbagħad sejjer indirizza erba' mistoqsijiet. L-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Teżorieri ta' Kumpaniji Kbar taqgħat il-teżorieri madwar l-Assoċjazzjoni ta' Teżorir madwar l-Unjoni Ewropea. Aħna ma nagħmlux pressjoni, aħna m'għandniex eh, l-ebda sprun ta' liħ. Per eżempju, meta jkun hemm kummerċ ma' sepa u l-kwistjoni tal-OTC, aħna nippruvaw ninkoraġġi li jkun hemm riżultati sensibbli. L-interess tagħna fil-proposta huwa sempliċi. Kif ġew infasla fil-bidu dawn, aħna rajna illi kienu din jittieħdu fondi minn kumpaniji Ewropej għal fonds collateral. Aħna jedna illi dan kien ser wasal għal teddida fit kabbir u l impiegi fl-Unjoni Ewropea. Aħna ħsebna dawn huma konsekwenzi illi ma kienux ma kienx hemm lana li fil-bidu. Li ACT tappoġġa l-impenji tal-G20 u ċar illi għatfadal ħafna xnaqtfu. Issa rajna dan l-aħħar enfasi fuq Wall Street dan huwa importanti għaliex il-kriżi fid-derivattivi kienet dwar istituzzjonijiet finanzjari u mhux direttament dwar il-kumpaniji fl-ekonomija reali. Aħna hemmhekk irridu li jkun hemm il-postijiet tax-xogħol. Jiena qed nisħaq dwar is-sigurtà tal-impjiegi għaliex hawnhekk jiena ser nitkellem dwar id-derivattivi u l-fat li huma jappoġġaw l-impjiegi u it-kabbi. Jista' jkun hemm drain tal-likwidità mill-investiment ta' produzzjoni. Il-kumpaniji ser naqsu l-hedging u dan ser wassal biex in-negozji tagħhom jikunu aktar esposti għall-inċertezza rapport ta' Sullangren jindirizza kustjonijiet ewlenin. L-emendi u kol waslu għal diskussjoni akbar. Jina qed nara erba prinċipi ewlenin. Dawn il-kustjonijiet jindirizzaw il-mod kif l-utenti aħari jużaw derivativi. Hemm il-kustjoni wkoll tal smis Għaliex l-utenti aħari jużaw derivativi? it-tweġiba essenzjali hija illi derivativi jiġu użati biex jitnaqqas ir-riskju u mhux biex ikun hemm l-spekulazzjoni. X'tip ta' riskju huwa dan? Ir-riskju li jitnaqqas huwa marbut ma' rati tal-imax u il-commodities. Dan ifetx ukoll għal l kumpaniji kbar jisselfu aktar miswieq internazzjonali. Jiena ħdimt f'kumpaniji kbar u kumpaniji ta' daqs medju fl-Ewropa, l-Istati Uniti u l azja Fej kien hemm trażin tar-riskju finanzjarju ġi applikat. Il-board ta' kumpanija ma jħallix li jkun hemm spekulazzjoni. U hemm xi ftit eċċezzjonijiet għal dan. Dan huwa dokument illi Dan l-approċ huwa dokumentat fil-politika l-proċeduri. Xi drabi jingħati l-hedging hija attività illi toħloq ċertezza hemm min jgħid illi meta jkun hemm ċertezza ekonomika dan huwa approċċ prudenti. Jiena qed niddeskrivi dan fejn hemm kumpanija fi 25% tal-istok tagħha jiġi importat. Il-kumpanija tgħid li maniġar ta' dan ta' dawn l-ispejjeż bejn permezz tal-hedging huwa importanti biex tkun tista' tagħmel deċiżjoni ta' negozju sodi. Tieni mistoqsija dwar kif jiġu użati derivattivi. Department Store ser jixxi il- muniti minn eh, missu u dan u l-mod kif il-kumpaniji jużaw id-derivattivi kuljum biex irraznu il riskju U dawn irdu jkunu prodotti mu standardizzati. Il-kumpaniji jużaw id-derivattivi wkoll biex u ma jkollhom finanzi li jkunu cost effective. Il-matching komplet tal-OTC currency swap fil-cash flows jappoġġa l-accounting tal-hedging. Din xi drabi tkun l-aħjar prassi. It-tret mistoqsija. Din nistgħu ngħidu li land users, l-utenti jagħmlu il riskju sistematiku. Dan huwa jiena nemmen li dan f'dak l-opinjoni ta' l-utenti Hemm żewġ prinċipji fundamentali fis-settur finanzjarju l-ekonomija kif taħdem u kif l-kumpaniji fallu dan jiddetermina jekk ir-riskju sestimat kunx reali il-banek ifallu aktar malajr specialment meta l-utenti fl-axħar fallu rridu naraw kif banki staj jfallef anki fit il-ġimma. B'kontrast, kumpaniji għandhom inqasdejn u il-kumpaniji fil-fat kumpanija kbar bħal Taco, WorldCom, dawn kell marru fallew matul iż-żmien meta nqobra ma' lejmin u IAG Hemm ukoll settur finanzjarju u rabta bejnietom dawn, dawn l-ismijiet fil-fatt ma jwaslux għal riski sistematiku falliment. Il-banek ma jispiċċawx barra negozju minħabba l esponizzjoni li kunu esposti minħabba kumpaniji individwali jew kumpaniji individwali ifallu minħabba l-banek ifalli. Għalhekk nistgħu nargumentaw li jekk is-suġġerimenti tal-utenti jużaw riski sistematiku di ma tantx għandha sostanza. Is-SMIs għandhom ikunu trattati mod differenti għaliex dawn wara kollox jistgħu jaffaċċaw l-istess ammont ta' rescue, pero l-argument tal-essement tal-SMEs joqgħod u jekk il-kumpaniji kbar għandhomx riskju sistematiku. Jekk intom tistgħu tajdu li riskju sistematiku mhux eh, prinċipju għal kumpaniji kbar, mela ma nistgħux ngħidu li l-SMEs huma differenti. L-isfida li hemm u il-Parlament u l-Kummissjoni li jresqu struttura regolamentari li tara fl-utenti aħħarin barra l-qasam finanzjarju u li dawn ma jagħmlu spekulazzjoni jew kummerċ fil-derivattivi. Komitat Agrikolo ta' Sena tal-Istati Uniti tal-Istati Uniti l-ġimali għaddi tipprovdat bażi kif aħna nistgħu nkunu utli għall-Ewropa. Hemm ukoll il-kummerċ ta' l-utent aħari u anki jfassa l-esużjoni ta' kategoriji kbar ta' parteċipanti li qegħdin f'pożizzjoni għal hedging jew inkella qegħdin jindirizzaw il-kwistjoni ta' riski kummerċjali aħna qegħdin naraw definizzjoni dawn jistgħu wkoll ikunu eh, użati bħala limiti massimi minnaħa tal-Kummissjoni bħala l-eżenzjoni għall utenti aħari Nistaw nibdew ukoll blezma li għandhom l-abilita biex jisfidaw in mod individwali dawk l-utenti aħħarin mhux regolat biex jiġġustifikaw id-dritt ta' eżenzjoni. Nixtieq nisħaq kif l-utenti ħarjen jużaw direttivi nitama li jena li dan huwa nuqqas ta' risju mhux spekulazzjoni jew nuqqas ta' kummerċ, għax din hija parti vitali mill-attività ekonomiċi u jena fiduċjuż li likon u l-Parlament ser japprezzaw b'mod sinifikattiv dak kollu li għat. Grazzi tassew jina kontet niħu l-ismijiet ta' dawk li u jamlu mistoqsijiet u xaktarx namlu għom ġabra flimkien, namlu ġabra flimkien u nishtiq naddi mal-ewel għasur Langen, kjoġbok. Grazzi tassew. Grazzi tassew l-esperti tal-li una stampa ġenerali tal-situazzjoni kifini prezentament. Nishtiq nirringrazzja Nirringrazzjom tal-li argumentawx kontra xurxin, pero xorta wahdar nesċilom jisemmu il-problemi u jiprezentaw il-problemi. Aħna neħtiġu regolament aħjar u ma naħsibx li ħadd minna qed jistaqsi dan il-bżonn u din ħtieġa. Issa, il-mistoqsija din, x'nistgħu nistandardizzaw il-proċessi tal-prodotti anke l-qafas legali? Aħna neħtieġu inkomplu l-ħidma tagħna fuq dan il-qasam, il-Kummissjoni qed tagħmel il-parti tagħha, il-proposta tal-Kummissjoni fuq is-CCPs bot partikolari u preżentament il-Kumitat tagħna tjevalwa din il-proposta. Għalhekk kemm nistgħu mmorru l-linf meta niġu l-istandardizzazzjoni? U garantija bilaterali huma biżejjed u mbagħad induru fuq il-CCPs intqal mill-bidunet li tkun ideja tajba li ikolna CCP għal kull munita, ġifri aħna rridu nikkonsidraw in-nubri ta' e, kompetizzjoni ta' CCP, interoperabilità li semmit ukoll. Forsi l-interoperabilità tista' iżid ir-riskju? jew inkella jkun hemm CCP wieħed biss ċentralizzat fiż-żona tal ewro Xi fisser dan kollu għal kompetizzjoni? Dan ifisser li aħna neħtieġu aktar clearing houses? Kollega tiegħi qajjem il-punt dwar affarijiet li nixtieq nisma' aktar dwarhom, CCPs, forsi CCPs jistgħu jitusu bħala banek, jeħtieġu l-kapital tagħhom, esperti, jridu jkunu trasparenti. Forsi wkoll tkun ħad soluzzjoni tajba li neħtieġu CCPs eh, anki biex il-konem licenzja għal-banek, din hija amenda oħra li tresqet trasparenza, <laughs> naħseb aħna l-koll naqblu fuq trasparenza, anka fuq il-prinċipju ta' trasparenza, pero numru ta' membri għalu li aħna neħtieġu trasparenza fis-suq, trasparenza l-autoritajiet ta' supervizjoni, pero anki għal kompetituri. Imma mbagħad għalfejn indaħlu il-konfidenzjalità ta' data Kif issa tista' sekura trasparenza jekk ma tenfasizzax l-effiċenza? Ma ħaf ma tqalx ħafna dwar kwistjonijiet sens politiċi sensittivi dwar derivativi tal l-OTCs credibility insurance. Nixtieq kieku l-esperti jagħtuna l-evalwazzjoni tagħhom dwar il-credit defaults bħala assigurazzjoni. Aħna fil-fatt kellna ħafna emendi ġew proposti. Kif ħat applika dan kollu, kif applika dan kollu anki fuq is-sitwazzjoni fil-Ġermanja, nisma' mill-esperti dwar dan. Neħtieġu regolazzjoni speċjalizzata rigward il-Credit Default Insurance dawn huma l-mistoqsijiet biex nibdew. Um, I think we will, um, I said, collect quite a lot of questions because they may... Titassew, jina nishtiq naddi shadow rapporter għal grupp ta' soċjalisti Sur Dominici. Grazzi tassew, Sur President. Nishtiq uh, namel xi ftit mistoqsijiet ta' malajr mela l-ewwel qabel kollox. Meta jiena smajt lil Jean-Pierre Jouet, jekk minix se jeżbal f'xi stadju għamel referenza għal CCP biex jagħmel standardizzazzjoni tal-munita, ikonna munita waħda, x'għandu x'jaqsam dan meta nqablu ma l-euro u żona tal-euro. Pero mbagħad nixtieq nsaqsi wkoll il-mistidna tagħna xi jaħsbu dwar il-tmexxija l-governance u kif tista' tiġi mibdula il-governance tas-CCP. Rigward imbagħad eh, l-aħħar kwistin xi insemmi, x'possibilitajiet hemm biex wieħed jestendi pjattaformi elettroniċi ta' tranzazzjonijiet li iddaħlu kol fil-liġijiet tagħhom li għandhom xi ovvjament mal-plattaformi awtomatiċi ta' tranzazzjoni il-derivatives kollha li ġej li qed jiġu kummerċjati kemm fis-swieq regolamentati kif ukoll barra is-swieq li huma regolati. Grazzi. Thank you. Um, next I... Grazzi tassew, issa naddi għas Signora Kay. Grazzi ta' s-signora President u grazzi sur Lajn tal-li organizzajt dan il-programm jinnaseb li verament kien tajjeb li nisimaw minn grupp estensiv ta' kellima u l-kol għandhom ideja differenti. Jiena normalment kif kien uh, kas mi ħoħra meta nitkellmu fuq l-SMEs u fl-utenti, ma bal-fat li kellna żewġ uh, diskorsi pjuttost wiesa' mux ħanoqot nitkellem aktar fit-tul dwar dak li qalu, pero jien interessa dwar żewġ suġġetti oħra li tqajmu. Waħda għandax taqsam mal-proposta għal eh, Single European Depository u forsi xi esperti jistgħu jgħinuni nifhem aħjar jekk ma jkollniex Single European Depository kif nistgħu infaslu aħjar it-trade reporting għal prodotti globali biex ikun hemm aċċess mod ġeografiku għal din l-informazzjoni għajmu kol kunċet ta' regolamentazzjoni kemm fuq il-tip ta' prodott jew inkella eh, tip ta' qas jew il kella l-volum. Interessa ta' wkoll jekk nisma jekk intom taħdu il-regolaturi globali għandhom s-saxħa biex jinformzaw eh, model flessibli. Anki nixtieq nara jekk dan jekk jisirux minn regolamenti diretti jew inkella supervizuri u jekk aħna nużaw model flessibli f'dan il-każ intom taqbdu iddaħlu kol strategji tal-hedge funds. Grazzi tassew. Jiena naħseb li xaktarx forsi nistaw naddu għat weġibiet hawnhekk. Jiena wkoll nixin iġbet l-attenzjoni li ħafna drabi il-kwistjoni ta' CCP u il-muniti differenti donna għame, donna tħarġet minn din id-diskussjoni. Din hija xaġa li Sur Jouet semma għal kem qal li ma kienix eh, l-opinjoni ta' Caesar u xaktarx il eh, penni li kun jista jelabora fuq il-riski li huma jħossu li huma implikati mill eh, li għandhom il-banek ċentrali. Minħabba l-fat li huma l-proveditur tal-likwidità dejjem ninżemmu f'moħħna li ħafna mid-derivattivi qed jiġu affettwati mill-leġiżlazzjoni tuż-żoni ta', ta muniti currency zones. Ġifri rridu naraw xini l-implikazzjoni ta' din il-proposta għal daw kolla li huma prezzati bil-dollaru anki għaż-żejt u għal-commodities. Aħna nek qed ngħidu li l-clearing house irid isir fl-Istati Uniti li x'aktarx hija waħda mill-konklużjonijiet loġiċi. Hawnhekk għandna ġadu sej kbira Iġbri xinuma il-mezzi, il-mekkanizmi li għedin jġelun najdu li iva u neċessarju li kolna il-CCPs fiħda kull eh, munita differenti, currency zone, sabiex namla mażi pratika anki jekk għet irrit jimmina mizza il-problemi. Għalek, dawn il-kommenti Naħseb nistaw nadja surġiwe għal xnaf li huwa mafuż bil-ħin u nixtieq li wieġeb. Grazzi. Je vais essayer de respecter vos délais, et le temps que vous... Grazzi tassew, jina ser niprofa inżomma l-ħin <laughs> li inatali, jina naf li inti u kol mafusa bil-ħin. Mafusin bil-ħin ħabba l-iskeda ta' xogħol li għanna. Madana kollu dak li tagħmel l-Ewropa ġifri CCPs ħajkunu fil-Istati Uniti. Il-punt prinċipali u x'namlu aħna Mela, biex nwieġeb l-mistoqsija ta' Sur Dominicis, la darba jkollok kontratti fl-euro u l-likwidità tkun infasla minn bank ċentrali fiż żona tal-euro. la darba ikollok bżon marġini, per eżempju VAT margins, dan, dan kollu jrid isir mill-banek ċentrali. La darba teħtieġ konformità ma' rekwiziti ta' prudenza anke minnaħa ta' CCPs jew inkellem numru ta' CCPs La darba dawn il-kondizjoniet kollha jintlaħ u jiena personalment inkun favur li ikolna numru ta' CCPs fiħdan id żona tal-euro. Ir-raġuni tiegħi huma huma prattiċi u anki politiċi fin-natura tagħhom. Hija kwistjoni ta' sovranità l-Istati Uniti jażlu huma xixtiequ jaddottaw din hija kwistjoni tagħhom wara kollox u ma diġa għamlu hekk f'ħafna oqsma hemm numru ta' trade repositories, CCPs, U għana neħtieġu tali tamir fi zona tal-euro biex ikunu aktar indipendenti u ikunu aktar organizzati. Dinja l-opinjoni personali politika tiegħi fuq din il-kwistjoni. Naslu fi stadju fejn iridu naslu bejn il-politika u il-policies li naslu. Mela nixtieq indur għal kummenti li saru minnaħa tal-MPs, naħseb li huwa importanti li konna ammont eh, ta' flessibilità ma rridu nżommu kol miftuħ l-aċċess. Rridu nassikuraw li uh, ikolna kopertura bizzejja tal-prodotti, sozzjonijiet u rridu nriflettu fuq dawn il-fatturi differenti ta' swiq dan il-punt fil-fatt is-sema ċertu swiq għandhom fatturi speċifiċi, eh, materja prima. Eh, aħna rridu nagħtu din il-flessibilità fil-operazzjoni ta' clearing u anki trade repositories sabiex inwieġbu, issa sabiex inwieġeb fis-sur Langen, il-punti l-qajjem huma relevanti ħafna Fisem fismu minħabba li kien rapporter iva rridu nħarsu l-istandardizzazzjoni, jekk ix l-istandardizzazzjoni tal-proċess tal-prodotti jew kella oqsfa legali, rridu narawhom dawn l-affarijiet. Siżer qed tieħu eh, qed tixħatajnejha fuq il- il-benefiċċji u zvantaġġi tal-clearing houses qed ħares lejn interoperabilità. Il-punt tas Sur Langen huwa il-punti jew kien importanti ħafna iva hemm ammont ta' riskju involut. Jekk ikollna livello li ta' konċentrazzjoni, però xorta waħda għandna riskju jekk ikollna eh, segmentazzjoni. Jekk għandna jkollna livello li ta' konċentrazzjoni rridu kredenzjali ta' prudenza daw ta' bilħaq jistgħu jkunu eh, ta' riskju sistematiku. Personalment jiena nħoss li kieku jien kun favur ta' istituzzjoni ta' kreditu li jrid ikun hemm rekwiżiti f'dak il-każ, dawn ir-rekwiżiti jridu jkunu jitolbu ta' ma l-istess rekwiziti li huma mitluba minn istituzzjoni ta' kreditu. Mela biex nikkonkludi ħanżid żewġ kommenti. Jiena nemmen li nam bżonn nagħmlu distinzjoni bejn istituzzjonijiet finanzjari u utenti aħħarija. Dawk li tkellmu fuq l-utenti u company treasuries, teżori ta' kumpanija jina smajtom bil reqqal għal kummenti tagħhom. Caesar ser tilqa il-kummenti tagħkom kien hemm talba wkoll għal waivers li din għandha tkun ġustifikata aħna lesti nismaw l-argumenti tagħkom is-sitwazzjoni fil-fatt dvarja. Delangen għamel ċirkustanzi li huma applikati għal smis u għana ser nieħdu dan in konsiderazzjoni. Ma nistaw ikollna eh, situazzjoni tkun l-istess għal kulħadd jew soluzzjoni l-istess għal kulħadd. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-riskju tagħhom. Issa rigward kwistjoni ta' sovranità, Jiena nħoss li dan għandu jkun inkluż fil-CCPs. In-net credit default swaps ma nafx kif dawn jistgħu jkunu inklużi għax tkun ħaġa diffiċli. Pero rridu nħarsu lejn dan brabta mal-clearing. Sabiex bekk is superviżur ikun jista' jħares lejn dan, rridu nassikuraw trasparenza f'kull qasam. Grazzi tassew. Uh, thank you. I think we'll... Grazzi. Signori rridu nżommu iktar fil-qosor. Pero naf li s-sur Zuwej rrit jitlaq kmieni. Naf li sinjura master tixtieq titkellem. Sur sinu ukoll. Tajjeb mela nimxu fl-istess ordni bħal qabel. Is-sur Paulson jogħġbok. Grazzi, Signora. Jena uh, eh, nishtin kellimkom dwar kwistjonijiet tal-muniti. Aħna għanna autorizzazzjoni separata f'kull pajjiż, pero aħna tajjeb, eh, mixin tajjeb sew bil-manager ta' riskju li jaqdat il-proċeduri tagħna. L-ewwel net, il-fondi tal-Bank Ċentrali huwa iktar sikur, huma aktar sikuri iżda mjomx tajbin biżejjed biex ikonna clearing house tajba u sikura u b'saħħitha. Regoli qed jassiguraw li il-proċessi neċessari huma f'posthom pero mhux neċessarjament il-Bank Ċentrali. It-tieni hija li jkun hemm level playing field fl-Ewropa. Din hija ta' importanza kbira li l-Unjoni Ewropea titratta il-pajjiżi kollha bl-istess mod u jkun hemm il-possibilità li inti tmexxi il-negozju tiegħek minn kwalunkwe pajjiż. Allura jekk il flus tal-Bank ċentrali jsiru ferm importanti mandatorji, jkun hemm aċċess mill-ġurisdizzjonijiet kollha għal Banik ċentrali. domandi oħrajn għandi nirrispondihom ukoll. Iva tgħid il-President però m'għandekx rispondi tirrispondihom kollha, rispondi biz dawk li kienu l-iktar relevanti għalik għaliex inkella ma nlaħqux u mhux kulħadd ikun jista' jitkellem. Tajab, mela ser nirrispondi tnejn fil-qosor jekk is-CCP għandhom xieġu regolati bħal banek? Le. Is-CCP huma mezzi speċifiċi li għandhom ruol speċifiku fis-suq u għandhom jiġu regolati b'dan il-mod. Forsi ħafna mill-aspetti u regolamentazzjonijiet ikunu l-istess jew simili għal dak li jiffaċċaw il-banek, però hemm mezzi speċifiċi u huma importanti li trattawhom b'dan il-mod. Clearing House partikolari ġewwa l-Ewropa pereżempju taħloq ħafna kompetizzjoni u nispera li jkun hemm eh, clearing house sibili ta' din fil-bqija tal-Ewropa. Grazzi. Is-Sinjura Blight jekk joġbok, nerġa' nsemmi l-ewwel domanda dwar fragmentazzjoni tal-Central Counterparties u kwistjonijiet ta' sovranità. ċaġa importanti ħafna ġtaq tinsemmi li trade depositories u central counterparties miħomx neċessarjament l-istess ħaġa jew ħaġa waħda. In central counterparties huma eh, jaħdmu fil ma trade market participants waqt li l-oħrajn huma warehouse ta' informazzjoni. Għal daqstant jiena nemmen li huwa possibbli li nsolvu l-kwistjoni li ġa saqsejna qabel jekk kien hemmx eh, distribuzzjoni biżejjed tal-informazzjoni. Reċentament kien hemm eżempju ta' dan fid-DTCC, eżempju ta' Trade Repository li għamel uh, avvis li ser jagħti eh, informazzjoni ta' kummerċali disponibbli għal kulħadd u l-ġurisdizzjonijiet kellhom raġuni għal fejn jafu din il-ħaġa. Issa jiena nemmen bażi tal-interazzjoni li kelli jiena ma' regolaturi fil-bqija tad-dinja dwar dan is-suġġett li ser ikun hemm konsens tajjeb ħafna u li l-informazzjoni dwar il-kummerċ fi trade repositories irrispettivament jekk dawn kellhomx server hawnhekk fl-Ewropa jew inkella fl-Amerika ta' fuq jew xi post ieħor din kienet se tkun xi ħaġa appoġġjata u naħseb li huwa hija xi ħaġa tajba li jkollna iktar partiċipazzjoni u wkoll it-trade repositories ikunu xi ħaġa li jistaw jisiru biss jekk l-informazzjoni in-nies ikunu lesta li jattuha lir-regolaturi għal daqstant din naħseb li kieku il problema. Issa dwar il-kwistjoni ta' central counterparties, hemm argument ekonomiku biex nevitaw l-excess fragmentation. Ir-raġuni għal dan għal din hija li inti titlef l-effiċenza u tista' fwassal għal riskju. Għal daqsant mod ġenerali lan u li tnaqqas lat ta' Central Counterparties u jiena nirrekomanda wieħed għal kull asset class għaliex l-asset class tiddefinixxi ir-risk characteristics u mhomx eh, mhux il-reġun ġeografiku fejn it-transazzjoni tkun sajt jew inkella l-entità li qed tagħmel eh, eh, l-eżekuzzjoni le iżda għal daqstant nissuġġerixxi reglamentazzjoni simili u regolamentazzjoni tajjeb biex niprivaw namlu minimizzazzjoni kemm jista' jkun u ikonna central counterparties fir-reġuni kemm jista' jkun. Domanda oħra li kienet indirizzata lili kella xtaqsam ma l-approċ flessibli biex nibnu percentage targets għal entitajiet eh, sistematiċi rilevanti, eżempju, il-JP Morgan huma sistemically relevant u nemnu li għandek tati percentaċ partikolari ta' credit derivative business tiegħek. Ir-raġuni għalfejn jiena nemmen li din hija xi ħaġa tajba u tagħmel sens hija li l-ewwel net tevita ir-riskju li tiddefinixxi x'inhu kuntratt standardizzat dan jelimina l-inċentiv ta' central counterparties u il-market participants biex dawn ikunu jistaw jamlu il-negozju tagħhom iktar kompless u jevitaw ir-rekwiżiti ta' central trade. Issa, jekk minn flok jiena jgħidu li klirja percentaġġ partikolari permezz ta' attività, din tista' tiġi immaniġata b'mod espliċitu mill-regolatur u għaxoli biex niddeċiedi li ma' prodotti irrid niklerja għabbażi tal-karatteristiċi tagħhom. Ir-raġuni għalfejn jiena nemmen li din hija xadra viabli hija li għaliex illum fejn m'għandniex regolamentazzjoni li tagħti poteri li regolaturi fil-qija tad-dinja, l-approċċ li ttieħed fuq bażi għal mezz ta' komunikazzjoni tal Federal Reserve fl-Istati Uniti u l-FSA u oħrajn kienet li titlob lil l-dealers jew tipperswadi l-dealers biex jagħmlu propju hekk. Allura dawn qed qed isiru mid-dealers f'dawn l-aħħar ftit snin biex bekk ikunu jistgħu jagħmlu l-clearing. Il-progress però ma kien kien, kien bil-mod wis u allura meta waslet il-kriżi finanzjarja is-sitwazzjoni ma konniex solvejnija. Din il-ħaġa, din il-prassi qed issir bħalissa mingħajr ir-regolamentazzjoni. Mhix qed ngħid li m'għandniex bżonn regolamentazzjoni, però hemm bżonn ta' regolamentazzjoni biex inkunu nistgħu ninfurzaw iktar din il-prassi. Allura din hija xi ħaġa viabbli u li tagħmel sens Jiena nissuġġerixxi li nagħmlu hekk. Grazzi ħafna. Għax għattijħor mill-panel uh, li jishtiq jitkellem. Is-sur Elbek. Nishtiq nsemmi punt dwar kwistjoni ta' CCPs u il-currency per jurisdiction ma nafx jekk kurs nistan rispondi l-bqija ta' domandi, però nixtieq nitkellem dwar kwistjoni tal-governanza u s-CCPs. nistan nistanna l-iktar tart jekk forsi titu li nitkellem dwar iktar tard. Is-Sur Rabin jogħġbok? Nixtieq insemmi nitkellem dwar it-tieni domanda ta' Senior Swinburne dwar kif nagħmlu differenzjazzjoni tal-user volumes. Jiena naħseb li Senior Swinburne kienet tistaqsi jekk il- fl-iktar modulux possibli. Fl-opinjoni tiegħi hemm żewġ kwistjonijiet ewlenin u tajja għandha tiġi dirizzala lil land users u l-oħra lil regolaturi. L-ewwel kwistjoni tal-end users hija intom qed tużaw l derivatives biex timmitigaw ir-riskju, tistaw tatuna evidenza ta' dan u ovvjament jiena nemmen li l-maġġoranza tal-end users iva ser jgħidu iva u din hija l-politika ta' x'għandna nagħmlu. Għal daqsan hija l-ewwel domanda. Tieni domanda hija dwar regolaturi l-regolaturi hemm evidenza ċara ta' riskju sistematiku li għandax taqsama dan il-non-financial end user u minn dak li diġa qed qabel jiena nemmen bisħiħ li aħna qegħdin nisiltu biex niprivaw nuru li non-financial end users joffru uh, riskju sistematiku reali. Allura jiena nispera li ikun hemm eżenzjoni. it threshold għandha tkun iva nirrispondu iva għall-ewel domanda u le għattini domanda ħna ma nix muxet nuru riskju sistematiku. Grazzi. Grazzi, sa sarna dil-ura għal-membri. Tejt il-President, għalix jista' jkun hawn xi domandi oħrajn li dwar il-governanza. Xtaqtejt xi ħaġa issa għal Elbek? Dwar l-ewwel punt tas CCPs fil zona awra u kol il risk ponts li semit eh, blight. Tkellmet dwar commodity derivatives li dominati modi differenti. Jina naħseb li fuq ħafna livelli din hija xi ma taħdimx, aħna ma naħsibx li għandna bżonna u ma hija xi perikoluża li għax tista' toħroq preċedent jista' jkollha eżempju l-Ġappuniżi li jieħdu il jans kollha ura ġewwa Tokyo u allura eh, irrid naraw eżattament xi benefika lill-industrija. Għaliex eh, irrid noqdu attenti x'se benefika lill-ekonomija. Ma naqbilx għal daqsaħna dik l-idea, grazzi. Grazie ħafna. Ħnejdilkom minn seri saqsid domandi. Ħna ma f'żewġ gruppi differenti biex ma nkunux konfużi. Jürgen Klut, Annie Podimata, Udo Bullman and Catherine Styler, and I think I'll take you as the... L-ewel grupp, dak se jkun, u tini grupp, wara, se rikonna. Pascal Canfan and Vicky Ford, and if there's anybody else. U jekkem xaħati u għalli jishtiq jitkellem. Pascal, inti, Shadow, rapporter kena li l-zven propja flokok tajab mela se namlek fl-ewel grupp tgħid il-President. Se ngħaddu l-ewwel għas Klut. Grazzi. Grazzi ħafna wkoll lil panel għal informazzjoni li tawna żewġ domandi fil-qosor. Intom semmejtu bosta dravi li intom favur ta' trasparenza, però intom qettu li rridu trasparenza sta mhux wisq. Allura fejn hu il-limitu? Il-limitu ta' trasparenza. Tista' tagħtini idea iktar ċara fejn inti intom ser ta' linja fuq it-trasparenza? Jiena naf minn dibattiti oħrajn politiċi b'mod ġenerali Inti tisma min jgħid iva tinja xi ħaġa li n nis jaqblu dwarja fil-prinċipju u żabbat ma sirx fil-prattika. Għaldaqsant jien irrid risposta aktar prattika minna naħa tagħkom. it tini domanda. Jena nixtieq ngħid li hemm riski ġenerati mill-kummerċ u intom tridu timmaniġjaw dawn ir-riski, però ovvjament jista' jkun smajtu li Aħna nemmnu li derivatives infusom joffru ħafna riski u hemm l-alternattivi għal forma ta' risk management li qed diskutu llum. Forma ta' manager ta' riski li ma tikirax riski ieħor. Grazzi, Paskali jekk jogħġbok tixtieq titkellem? Grazzi. żewġ mistoqsijiet l sur Jue L-ewwel hija dwar interoperabilità u sanima stadju għandu jkun hemm interoperabilità ma' oħrajn fil-bqija tad-dinja u x'inhuma l-kundizzjonijiet x'tip ta' riski intom qed taraw involuti u d-diffikultà li nagħmlu supervizjoni li dawn il-clearing house skola. It-tieni domanda dwar il ccps mod partikolari. Riċentement, meta kien hemm bżonn għal eh, l insurer li kienet ibih dawn il-prodotti u suppost kienet jiġi assigurat kontra r-riskju, dan ma kienx kapaċi li jtati rimbors dil konsumaturi tiegħu għaliex huwa nnifsu kien eh, suġġett ta' riskju sistematiku. Allura jekk mm, il-credit default swap hija tip ta' assikurazzjoni kontra riskju din deret li mhix daqshekk effettiva, allura x'taħsbu minn din l-idea? Meta istituzzjoni finanzjarja toħroġ credit default swaps, bank per eżempju jew kumpanija tal-assikurazzjoni għandha tiġi soġġetta għal xi tip ta' stress test biex tassigura li l-impatt tal- default u tkun kapaċi li tassigura r-riskju kif supposta, mela xin kella jek ma tistax tassigura r-riskju di ma tistax tkun, ma tkunx, mandiġ titħallat bih il-credit default swaps. Grazzi, għajnijek joġbok? Grazzi. Surġrija. Inti tkellimt dwar il-bżon għal Central Trade Repositories. Inti tkellimt ukoll dwar l-aspett mux mm, fiziku. ma qed li ma kontx taf eżattament xi tiġi fis ta' derivatives u dinja ta' sovranità Ewropea. Inti qed li din ħarġet waqt il-kriżi tal-Greċja mod partikolari għal għasan nixtieq insaqsik domanda u nixtieq insaqsik domanda u forsi l-bqija tal-panel li jixtiequ jirrispondu wkoll x'taħsbu dwar is-suq ta' derivatives, l-OTC derivatives market, ħut mill-effetti li kellu fil-krizi eh, grega u għalfej di kompli tmari tal-lar u x'jista' jiġri issa kieku aħna kenna Central Clearing House. U l-aħar persuna f'dan il-grupp huwa s-sur Buldman. Catherine, inti ser tibda it-tieni grupp ta' mistoqsijiet. Grazzi. Is-sur Lagen. Poġġa saqsa l ewel domanda b'dan il-mod. Huwa qal jien se tkun qed nitkellem dwar prodotti, proċessi u il-qafas legali. U rridu nkunu nafu x'leverage ser jintuża. Aħna naħseb li qed ma kenniex risposta għal din id-domanda u jien nixtieq nibda bi prodotti. Intom rappreżentanti tas-settur tal-end users u wkoll rappreżentanti tal-awtorità supervizorja Pero dan huwa l-Parlament Ewropew. Parlament Ewropew jiġi għalet mill-ċittadin. Iċ-ċittadini huma tal-idea li kull prodott fis-suq għandu l-interessi tiegħu, jiġġenera l-interessi tiegħu. Dan kien il-punt li tqajjem il-Kummissarju meta prezzijiet tal petro bdew jiżdiedu. U apparentament ir-raġuni għal dan kienet dwar Eh, l-attività ekonomika kien hemm xi spekulazzjonijiet dwarha. Sex nagħmel ngħid l-istess ħaġa dwar l-ikel dwar prodotti agrikoli. Di hemm differenza bejn xi ħadd li qed jassigura li nnifsu kontra riskju u qed jipproduċi xi prodotti waqt li oħrajn xi ħadd ieħor qed jassigura lilu nnifsu kontra operazzjonijiet ta' spekulazzjoni finanzjarja. U allura x'inhu il-punt li naħdmu bi credit default swaps mingħajr ma jkollna credit papers xirqa' kif suppost. Jiena qed nistaqsi li sur ġwier Pero l-oħrajn jistaw jirrispondu wkoll. Kif tista' tagħmel differenza bejn dak li huwa utli u dawk li sempliċement qed jaħdmu f'spekulazzjonijiet anke b'mod distruttiv. Grazzi. Grazzi tassew, issa l-ewwel is-surġuje għal darboħra biex bekk u jkun jista' jitkellem qabel ma jkollu jitlaq. Umbagħad se ngħaddi l-pija tal-panel. Surġuje. Mikrofonu. Jina għasar niprofa nwieġeb fil-qosor. Dwar il-mistoqsija ta' surkuns, jina naħseb li l-professjonisti hawnhekk dan rawħ. It-trasparenza għal-regolaturi trid tkun waħda kbira, li mhix metafora, aħna rridu trasparenza kemm jista' jkun. Din kif qal is-sur Paulsen, f'xi każijiet aħna provajna noħolqu bilanċ bej trasparenza u likwidità. Għaliex aħna qegħdin nitkellmu dwar xi ħaġa kbira mens illi forsi jkun diffiċli illi eh, wieħed ma joħloqx impatt fuq is-suq. Xi drabi wieħed irid jara x'tip ta' likwidità involuta għal xi operaturi, xi utenti industrijali fost l-oħrajn. U għalhekk irridu naħsbu dwar xi eżenzjonijiet hawnhekk. Imma ovvjament fl-istess waqt wieħed irid jifhem illi għar-regolaturi eh, trasparenza hija importanti u għalhekk aħna rridu l-akbar trasparenza possibbli biex passur passurkof u żewġ fatturi hawnhekk li influenzaw l-interoperabilità. Ah, din irridu qogħdu bija hawnhekk. aħna jkonna aktar riski għalix nafu li xi clearing houses u trade repositories li diġa għandhom xi riskju konsiderevoli, iktar ma jkun hemm interoperabilità, iktar hemm kondizzjonijiet u għalhekk iktar wieħed qed joħloq riski. Mem lebda garanzija ta' aċċess, ġust aċċess ugwali kif jina għed meta weġib li sur langen f'introduzzjoni u dinja hija problema. Ovvjament hemm problemi tekniċi wkoll kbar dak li għandu xaqsam governance u amministrazzjoni ta' riskju monitorat. L-istress test jiena favur dan. Jiena niftakar li s-sulangen dan semmieħ hija waħda mill-affarijiet li aħna limna minn din il-kriżi Aħna suppost qed nagħmlu l-istress test fuq daw kollha illi huma voluti. Ukoll l-abilità tal-clearing houses li jiżguraw li li jassiguraw il-counterparties tagħhom. U għalek aħna favur. Aħna favur illi hemm il-trade repositories u il-clearing houses fil-credit default swap market. Aħna illum għanna investigazzjonijiet għaddejjin, għanna regolaturi illi din għadu għattenti xamlu l-agenti tagħhom. Per eżempju, jekk naraw il-krisi il tal kreċċa Din waħda mill-problemi li nkont qed tipprova nisħaq dwarhom. Pressjoni personali tiegħi hija li aħna rridu nistennew ir-riżultati l-ewwel l-investigazzjonijiet li għaddejjin. Dan ma kellux effett kbir, imma dan kabbar kriżi li diġà kienet tinsab hemmhekk naħseb illi d-dinja xi ħaġa ċara. U għalhekk għar raġunijiet illi kelli l-oħra semmew tobba jew toboda l-iswieq eh, għandhom ħabta jispekulaw. Hija ħaġa naturali, hemmhekk tinsab. U dan huwa dak li jiġri rispettivament mill-volumi li huma involuti. U dan ovvjament wassal biex il-kriżi tal-Greċja komplit murallar, mhux komplit tiegħi noqgħod nikkummenta dwar dan imbagħad. Jiena naħseb illi il-problemi li s-sen il-taqaw maħħum u għalli naraw l-operaturi tassu xisibu ta' utilità ta' siwi u xtib ta' prodotti u ma ta' interess għal istituzzjonijiet finanzjarji u l-professjonisti. Iżda professjonisti mhux dejjem Il-laħqu ma l-ħtieġa biex huma jkopru il riskju dan huwa minnu hemm differenzi bej regolaturi, xi kulturi u xi professjonisti. Dan huwa aktar minnu f'dak għandu xaqsam is-settur finanzjarju fl-ekonomija. Importanti li nagħmlu dan differenza. U jiena naqbel ma dawk li qalu l-professjonisti hawnhekk. Huwa minnu li ma nistawx namlu standardizzazzjoni ta' kollox, imma tuġiba l-mistoqsija tijak ija illi aħna qegħdu nkunu kem jista' jkun ambizzjużi f'termini ta' standardizzazzjoni, grazzi. Tajjeb wis kellna xi mistoqsijiet dwar l-interoperabilità, naħseb din hija kwistjoni ewlenija u il-pen li jixtieq jitkellem dwar dan. Jiena naħseb li meta nħarsu lejn dan is-suġġett nistgħu indaħlu l-aspetti ta' riskju tal-governance ukoll illi jien jidirli illi din hija xi ħaġa pjuttost relevanti. Is-Sur Paulson, tixtieq titkellem inti? Iva, grazzi. Dwar l-interoperabilità aħna napoġġawha, aħna napoġġaw il-kompetizzjoni f'dan il-qasam għaliex interoperabilità huwa mod importanti kif aħna nħol kompetizzjoni bejn il-clearing houses u għalhekk niżguraw illi issu għandu soluzzjonijiet tajbin. Madonna kollu aħna nirrikonoxxu il-fatt li hemm kwistjonijiet ta' riskju illi rridu eh, jiġu indirizzati Is-CCPs iridu eh, naqsu riskju, mhux iżidu riskju, aħna din nappoġġawha. Irridu noqogħdu attenti kif issir din. Inti xtaqt kommenta dwar il-mistoqsijiet l-oħrajn li tajmu m'għandekx għalfejn imma jekk tixtieq. Mississippi? Iva, dwar din il kwestjoni tas CDS, aħna maħniex involuti, forsi aħna l-uniċi li maħniex involuti, imma aħna bħalissa maħniex. Għabbażi ġenerali, pero jina ma nemmenx li jridu kunem xi regolamenti speċifiċi fuq prodotti speċifiċi. Jien naħseb li regolamenti illi hemm bħal serdu jkunu ġenerali bizzed biex ikopru l-prodotti kollha. Grazzi. Blajt? tħares lejja, tixtieq titkellem. Saħġa dwar il-kwistjoni tas-CDS. Jiena naħseb illi waħda mir-rekomandazzjonijiet li kważi kulħadd eh, qabel magħha hija dwar il-kwistjoni ta' trasparenza. Aħna ninsistu dwar mija fil-mija ta' trasparenza mandatorja. U dan dinja marbuta ma' regolaturi relevanti jekk dan kollu jisir f'dan l-isfond, mbagħad għem kustanijiet kwistjonijiet marbuta dwar is-suq, l-attività tas-suq jekk u qed tagħmel ħsara lix manipulativa, Ikun aktar faċli regolaturi investigaw kum dawn il-kwistjonijiet. Dan jagħmluh b'modi illi aħna man niprojbixxux, ma nagħmlux proibizzjoni fuq prodotti li nista' jkollhom benefiċċji tajbin. Jiena ma kux nistan nwieġeb mistoqsija bħal din jekk eh, ma jkollniex din trasparenza. U allura eh, nistan nistaqsu l-mistoqsija kemm trasparenza tista' tkun forsi iżejjed, qatt ma tista' tkun iżejjed. Dwar kwistjoni ta' trasparenza fuq bażi post-trade wara l-kummerċ irridu eh, noqogħdu attenti għal konsekwenzi. Fuq il-parteċipanti tassu jekk inti tisforza transazzjonijiet tagħhom f'domains pubbliċi. U tweġiba hawnhekk hija sfortunatament tweġiba differenti fi żminijiet differenti tal-ġurnati bi prodotti differenti u ċirkostanzi differenti. Per eżempju l-gas naturali fit-tnej ta' filgħodu huwa ħafna gas u 2000 watts fit-tnejn fil satajt ta' nofsinhar hija xi ħaġa aħjar. Irridu nieħdu konsiderazzjoni dawn l-aspetti kollha. Naħseb li dinja xi ħaġa illi ta' min jistudja fuqha aktar milli jsiru deċiżjonijiet ta' malaj malaj. L-aħħar punt fuq il-mistoqsija tal-governanza u l-interoperabilità Jien għamilt kumment fi suġġerimenti hija li l-interoperabilità wieħed jixtieqa imma tista' tkun ta' riskju wkoll jekk taqqat fl-imkien prodotti minn forums differenti illi mandomx standards konsistenti ta' riskju. U inti tinkoraġġi li jkun hemm l-inqas standards possibbli billi tinforza l-interoperabilità u jista' jkollok eh, l-ola standards ta' post wieħed biex inti tkun tista' tagħmilhom interoperabbli ma' post ieħor. Din hija ta' tħassib, dan huwa ta' tħassib kbir u jina jkolli ngħid illi dan l-approċ għandna nadottaħ biss jekk inti tkun konfidenti, tkun fiduċjuż li l-livelli ta' standards għas CCP ikunu xirqa. Jina jkolli ngħid illi f'dan l-istadju tkun xaħġa prematura illi nagħmlu konklużjoni bħal din. Imma jista' jkun illi tkun konklużjoni viabli. Iżda llum mhijiex viabli żgur. Dwar risk governance, waħda mill-punti li spiss ma nsemmuwiex huwa il-riskju ta' falliment ta' Central Counterparty irrit ikun jinżam fih nifsu hemm bosta counterparties jew proposti għalihom fejn il-kunċett huwa jekk ikun hemm falliment ta' dan is-Central Party, Central Counterparty, il-clearing members ikollhom obbligu illimitat biex huma jieħdu l-obbligi finanzjarji ta' dawn il-counterparties. Dan ifisser li dan jiġri aħna ma nkunu ksibna xejn ġew marru lura għalfej bdejna fejn ikonna riskju ċentralizzat fil-qalba tal-negozju tad-derivativi tagħna. Waħda mir-raġunijiet għaliex il-gvernanza rridu nitrattawha kif għandu jkun huwa li l-utenti jrid ikollhom eh, il-vuċi hawnhekk. Irrid ikollhom ir-rwol fil-gvernanza tar-riskju biex nevitaw illi eh, feġġu dawn il-mekkaniżmi li dan ma jkunx fl-interess tal-pubbliku u laqas fl-interess tal-utenti. Grazzi. Sur Elberg, sta' tiżdid xi ħaġa? Naħseb il-punt tal-governance blight tkellmet tajjeb dwaru. Dwar il kustjoni tal-interoperabilità jiena nixtieq ngħid illi l-għanew lini hawnhekk għandu jkun għal CCPs li huma regolamentati tajjeb ħafna il-kompetittività hija tajba, ovvjament jekk din tkun waħda tajba, u mhux kif qalet eh, blajt. Jiena naħseb li hawnhekk qed nitkellmu l-aktar dwar l-infrastruttura konsistenza bi CCPs ikunu jistgħu jingħaqdu flimkien u jikkompetu. naħseb palissa dak kollu li nistaw naraw. U ma nisu marru li lin minn dan kollu f'termini ta' single default fund li Iva? Jina l-ewwel nixtieq nitkellem dwar it-trasparenza. U kemm għandha tkun kbira trasparenza. Mill-perspettiva tagħna aħna nixtiequ naraw l-istess trasparenza fis-swieq tal-OTCs għal prodotti standardizzati u l-iskampi biex bekk il-pubbliku ikun jista' jara x'tib ta' kummerċ isir l-ammont, il-prezzijiet u x'tip ta' prodotti. Aħna ma naħsibx li il-counterparties għandhom ikunu jafu. Ovvjament it-tina l-informazzjoni siħa l regolaturi Dinja xi ħaġa illi aħna diskutejna fid-dettall ma' DG Energy u ma' qegħdin jiddiskutu reġim ma' magħmul posta lina għall-elettriku, il-gas u l-emissjonijiet tas swieq Ewropej. Naħseb dan ikun regolament xira biex jiġi żgura, tiġi żgurata tal fiduċja fis-swieq. Issa dwar trade repositories aħna naħsbu wkoll illi għandha għandu jkonna centralized trade repositories għal kull klassi ta' lassi. Ħafna regolaturi edin nazjonali edin jistaqsu għal rapporti differenti, formes differenti. Huwa diffiċli biex il-kumpaniji Ewropej illa huma dawn ir-rekwiżiti kollha. Tkun aktar faċli jekk ikun hemm eh, repertorju ċentralizzat. Issa biex nwiġeb mistoqsija li saret għallijon jekk aħna naraw xi alternattivi biex nagħmlu ħedġin ta' riskju tagħna mingħajr ma nużaw id-derivati. Aħna nixtiequ naraw li jkun hemm likwidi u trasparenti. Jiena naħseb li din hija eh, dan huwa tal-politika tal-Kummissjoni il-Parlament ukoll aħna naħsbu illi derivativi huma parti minn min dan kollu. Jekk ikun hemm xi prodotti oħra, mhux ser ikollok prodotti standardizzati u mhux ser ikollok likwidità fis-swieq. U ikun aktar diffiċli biex prodotti ġodda jidħlu fissu. U probabbli eh, kollok bżonn ta' power plant biex inti tkun tista' tbih l-elettriku. U għalhekk aħna naħsbu li dan huwa importanti biex ikun hemm hedging tal-pożizzjoni naturali tal-konsumaturi. Ukoll inżidu l-kompetizzjoni. Surejben, xtaq titkellem, jiena. tajja pus is-Sur Paulsen, tajt il-President. Iva, kumment fil-qosor dwar il-kustjoni tal-governanza illi għajmu xi kollegi tiegħu fil-panel. L-opinjoni tiegħi hija li huwa importanti ħafna li CCPs ikunu indipendenti, ikunu entitajiet indipendenti illi jieħdu il-deċiżjonijiet tar riskju għas CCP. Il-CCP ser tkun l-entità illi taġixxi fi żminijiet ta' kriżi illi kollha id-dritt li tagħmel miżuri fi żminijiet ta' problemi. U għalhekk dan jeħtieġlu jeħtieġ li jkun hemm CCP b'saħħitha u indipendenti. Jiena nemmen li l-utenti irridu jkunu parti mill-kumitat ta' riskju. Irridu jkunu parti mid-diskussjonijiet. Irridu niftakru wkoll illi il-fondi wara kollox huma il-flus tal-utenti huma għandhom parti eh, importanti hawnhekk Għalek u ma jirdu jkunu jipparteċipaw fil-komitat ta' riskju u kol fil-diskussjonijiet. Imma SCCP fl-ħar mill-ħar dejjem trid tibqa indipendenti. Blajt, narak xengir rasek ġifiri dan jaqbel ma l-punt li għamil inti iwa jena naqbel ma dan il-punt dawn idu jkunu forums indipendenti u jkun hemm rappreżentanza minnaħa tal-utenti li huma responsabbli biex jiffinanzjaw id-default funds jew nkella jagħtu l-kapital. Għandu jkun indipendenti, Iva. Ma nafx forsi nistax ngħid il-broker dealers forsi jkunu xifti aktar avventurużi dwar il-credit default swaps. Ġifieri retrospettivament aħna rajna li kienem numru ta' credit default swaps kienu iżar meta mqabla ma' dawk ta' dejn Grek. Tistaw tgħidu jekk taħsbux l-kustjoni tal-credit default swaps forsi kienet attur kbir. Jo forsi kienet xi ħaġa tant reklamata li din kienet parti żgħira. Ma tantx għandix xinżid ma dak li qed jiena fid-diskors li għamilt u fil-kummenti li għamilt wara. Huwa diffiċli li nkunu nafu mill-informazzjoni li tiġi disponibbli għal regolaturi. Dawn huma l-uniċi żewġ suġġerimenti li kelli xinet u nitlob skuża li forsi ma kontx ma tħallx daqshekk fid-dettall. Forsi nista' ngħid il-Deutsche Bank biex jikxfunna xi ħaġa oħra? Jiena naħseb li l-punt hawnhekk kif qalet blajt huwa illi s-CDS ma jħolqux id-deficits Jinnasab li din kienet odda illi ġiet użata fis-swieq biex jiġi amministra taħjar ir-riskju. L-AIG net wara li kienem il-krizi u kienem kwistjoniet li ġew indirizzati naħseb li huwa diffiċli illi nwaħlu fuq is-suq eh, fis-suq ta' CDS minħabba l-kriżi tal-Greċja nafu li l-kwissjoni tal greċa tinsab hemmhekk huwa diffiċli li nippreżentaw ilkom b'xi mod ieħor. Grazzi tassew niskuża ruħi tal-li puntajt lejk ma ta' utli u issa ngħaddi għall-aħħar round ta' mistoqsijiet jina kull mandi l-Vicky Ford u Catherine Styler u l-oħrajn għax l-oħrajn ma ritornawx l-ura, manna l-Catherine u kol xie tkellem. Mela, Nibdew bl-ewwel membru. Grazzi tassaw, grazzi għal eh, kellima li għanna mistidna unnek, nix nkompli fuq il-credit default swap. Saret ħafna diskussjoni rigward separazzjoni għal-assigurazzjoni. U dawk li użawa l-spekulazzjoni qawwija Issa daw tal-assikurazzjoni forsi tkun tajba fil-waqt li dik li użata għall spekulazzjoni jaħazina ħażina u hija interessanti li ħadd li titkellem fuq id-dejn Grik, ma nafx jekk taqblux ma' din il-perspettiva jew inkella leha. Nixtieq mbagħad insaqsi mistoqsija lil Blight Masters. Inti kont qed tiddeskrivi l-women in-nisa li jibnu Eh, eh, armi ta' distruzzjoni tal-massa u huma marbuta mal-suq tad derivattivi din hija u wkoll. Fi ktib partikolari hemm ukoll it-tema ta' abbuż. Allura inti xkont għamel kieku kont taf b'dan kollu, xkont għamel mod differenti? Vicky Ford issa. Nixtieq nibda billi nirringrazzja r-rapporter għaliex jiena naħseb li jiena l-aħħar mistoqsija għaliex qed organizzaj dan kollu ma' segretarju naħseb li kienet eh, ħaġa vera interessanti nirringrazzja l-kellima. Rigward l-ispejjeż ta' l-utenti aħħar għaliex ġew kont xi klijenti għandi u saqsewna dwar l-ispejjeż tal-hedging u tajnjom ħafna rum ħafna multiplikati, ma nafx me fejġibu daw iċ-ċifri, għaliex dandu xieqsam ma l-ispejs għal kapital tal-bank jew kella ċertu suppozizjoni dwar kollater li rridu jużaw. Fl-opinjoni tiegħi ħadd ma qal x'tip ta' kollaterali jew inkella kapital ħajkun, għalhekk nixtieq nissemmi żewġ banjek jekk għamlu xi ħaġa ta' analiżi sensittiva rigward xenarji differenti għal rekwiżiti ta' kapitali jew inkella rekwiżiti ta' collateral xi jistgħu jkunu l-impatti. Fid-dawl ta' dan taħsbu li il- kummerċu CCPs għandhom ikunu eh, zero għal rizors ta' kapitan, jider li jem riskju forsi zero għaw isqbax. Xista jkun eh, kif, kif, kif l-utenti għandhom jinvestu f'dan ir-rigward u blajt inti għat li risk mitigation, innu għasta riskju u il-clearing għandhom ikom l-istess trattament ta' kapital, xed fisser meta tajt tnaqqis ta' riskju jew inkella uh, bilateral clearing, jew kif nistaw naslu għall-istess uh, livell. Il-President rġet titkellem tajt le, mintix eh, l-aħħar kelli ma' ma' Bess kvent jina għandi żewġ mistoqsijiet, mela waħda idwar fatt li ħafna tkellmu dwar l-eżenzjoni tal-utenti aħħarin. Bla dubju, meta ħna rajna l-aħħar kriżi finanzjarja kien hemm ċertu utenti li kienu aktar kriminali fis-suq jekk inħarsu lej Enron per eżempju. Allura l-kwistjoni għandu jkun hemm livell massimu u kif dan il-livell massimu jista' jitfassal sabiex wieħed joħloq distinzjoni bejn utenti ta' veru u utenti li jisom eh, banek ta' investiment forma ta' utenti. Per esempio Siemens, kemm il-darba ġi diskrit bħala bank ta' investiment b'negozju elettroniku, issa tbiddel ħafna, pero qabel kien qed jiġi diskrit hekk. It-tieni mistoqsija tiegħi aktar waħda teoretika. Meta ħafna minnkom kontu qegħdin titkellmu, smajt li kienem is-suppożizzjoni fil-diskors tagħkom li ħafna likwidità, likwidità li tkun favorevoli fis-suq sabiex tikseb allokazzjoni ta' effiċenza. Almenu kienem ħafna kommenti qed jikkritikaw ċertu regolamenti bħala il-fatt li qed jilimitaw il-likwidità. Fl-opinjoni tiegħi mill-perspettiva tagħkom, huwa kas b'saħħtu argument b'saħħtu li likwidità għolja tista' twassal għal effiċenza aktar għolja fis-suq. Fl-opinjoni tiegħi wara ħafna xogħlijiet fuq eh, asimetrija ta' informazzjoni u anki riżultati kif kien hemm jew kif ġew diskussi fi turnout review, kien hemm argumenti li dan kwistjoni li trattaw ma' likwidità għolja li hija marbuta mal effiċjenza tas-suq u skont l-esperjenza tagħkom nixtieq inkun naf eh, l-opinjoni tagħkom dwar dan. Grazzi tassew. Minħabba l-fat li dan kollu kien jisu dirett għal Blight Masters għandur fuq ex Nira. Għandkom xi mistoqsija oħra? rapporter għandu mistoqsija oħra. Iva, iżviluppi f'dawn l-aħħar 20 ta' snin bid-derivattivi immultiplikaw. Aħna ma nistawx najdu dan bħala riskju, pero maltiplikaw fil-ġustifikazzjoni, taħt il-ġustifikazzjoni li l-flessibilità u l-ekwidità tas-suq jirrikjedi dan. Nixtieq nisma' xis-sitta esperti x'jaħsbu dwar il-proposta li s-saħħa jew iġiel is-suq għal miżuri aktar bikrija li kellna tas-sena pereżempju 2000. Aħna rajna multiplikazzjoni għal il darba nistaw nejdu, inkella rridu nkunu responsabli. Nis kif nistaw nkunu responsabli? Ma tfad l ħafna ħin, kolli najdilkom li dak il-arraċen fuq għandu 5 minuti l-ura, u ħandur fuq fuqek, Sinjura Life Masters. Mela, nixtieq nibda bil frazi il-mezzi finanzjari ta' armi ta' distruzzjoni tal-massa. Din kienet msemmija minn investitur maruf li ta' bil-ħaq u użu utent sinifikattiv ta' derivatives u Buffett fil-fat. Jina ma nafx fil-ma kontest uża dan il dan din il-frażi u s-sofistikazzjoni tiegħu l-użu ta' dan il-prodott jina naqbel però mal-perspettiva tiegħu fis-sens li jiena nemmen li derivatives jistaw ikunu riskjużi u anke perikolużi bħala strumenti, speċjalment meta jgħaw fidejn ħżiena u użati b'mod ħażin u dan hu l-punt. Dan hu l-punt li jagħmel kif um, serri jista' jkun ħażin, serri jista' tista' tiġi użata bħala arma mhux użata l-anijiet tiegħu. Għalhekk nista' ngħid li fil-mortgage real estate dan jista' jotta ħafna mit-telf li jiġi kif nistgħu ngħidu l-istess għal derivatives. Definitely lessons that have to be learned from the experience. Aħna wkoll rajna r-wol id-derivatives qadew fil-kriżi finanzjarja u jiena bħala xhieda nista' ngħid iva aħna tallimna ħafna u jiena bla dubju nħoss li tallimt enormi minn dik l-esperjenza. U hemm ċertu affarijiet li jiena xtaqt nara b'mod differenti, mhux forsi jkunu saru differenti minn naħa tiegħi biss għaliex ir-wol f'dan il-qasam partikolari huwa infassat preċiżament u mhux ħanatikom eżattament najdilkom eh, eżattament kemm għandi żmien, però ġejt qabel dan kollu. Però kien hemm tlet lezzjoni, terba lezzjoni tux taqt li nara affarijiet isir differenti, l-ewwel wieħed, qed nitkellem fuq l-AIG. AIG saret partiċipant għaw fissuq fil-qasam ta' derivattivi ma kienx regolat blebda mod kien ta', ta konsegwenza sistematika għall-attività li kienet jaqdi anki fil-beħ ta' credit protection, credit rooted u għamel dan b'tant b'tali mod li ċertu mistoqsijiet li kellhom jiġu minn kontrolli ta' amministrazzjoni olja ma ġewx imwieġba u għalhekk aħna qatt ma nkunu komda li kumpanija tista' ssir tant eh, sistematika f'suq bħal dan u b'mod li ma tkunx regolat u li dak jista' jiġi mhux kontrollat iġbi dik l-ewwel lezzjoni. Jiena naħseb waħda mill-fatt li din ma ġietx kontrollata ħabba li ma kienx hemm rapportaġġ kontrollat tal-attivitajiet mhux f'CDS imma f'kull eh, klassi kollha tal-assi. Dik l-attività kienet tkun attività kienet tkun innutata kieku ir rapportaċ obbligatorju kien jeżisti u forsi ma kienx isseħħ dik li nittinet l-azzjoni. Rapportaċ mandatorju regolatori ta' derivatives sabiex kulħadd ikun jaf fejn qegħdin ir-riski, fejn qegħdin il-konċentrazzjonijiet u fejn l-atturi li mhumiex regolati u qed jieħdu riskju bla eh, azzardat eh, jistgħu ikunu magħrufa kien hemm ukoll eh, ammont qoli ta' interdipendenza biex ngħidu hekk. Dan fisser li eh, meta tlaqtet il-kriżi meta bdiet u l-fiduċja tneħħiet ħafna kellhom jieħdu azzjonijiet li jieħdu l-flus tat taxxa ta' ċittadini għax ħassu li l-konsegwenzi u ma kienux eżattament kienu se jafu se jkunu l-konsekwenzi ma kienu jafu li se jfallu. U għalik edina hawn biex nerġgħu naraw li dam s-seħ. Dakin l ħar punt, din l ħar lezzjoni li tal-lim, li aħna għatma nistaw nippermettu din interdependenza sħiħa u li tkun pervaziva daqs kem rajnja fil-kriz finanzjarja u kif diskutejna l-lum. Biex innaqsu dan, signifikament irridu naqsu l-ammont kif is-central clearing jiġi użat bħala tamir prinċipali fis swieq ta' derivattivi sabiex innaqsu din l-interdependenza. Jekk inħar nżommu f'moħħna daw il-punti kollha kieku ma jkollniex il-falliment tal-AIG u jina xtaqt li kiku dan kien il-kas. Mistoqsija oħra kienet waħda teknika xet infisser bilateral collateralization. Bilateral collateralization hija prassi wisa li diġa qed isseħħ fis derivativ derivattiv ta' derivatives fejn il-kontropartijiet jimmarġinalizzaw wieħed il liħor u din tista' sseħħ forma ta' flus jew sigurtajiet likwidi u forsi jattib ta' marġini tista' ssir fiħdan ta' skambju jew f'kontroparti. Xi drabi din isseħ f'arranġamenti aktar komplessi, per eżempju, jkun naturali għal bank li wieħed jagħmel kummerċ ma' kumpanija tal-enerġija u tikkonsidra il-komoditajiet eh, bħala collateral u sellef eh, b'dik il-garanzija. U bekk din bekk wieħed jara li kontrolla kif timxi l-ekonomija b'mod sibi. Wieħed jara kemm hu l-ammont ta' riskju. Wieħed jista' pereżempju jieħu ajruplan ta' pala collateral pro ajruplan ma jistax jiġi likwidat f'ħames minuti, ma tistax isseħ din il-ħaġa, almenu mhux mod ta' profitt. dana kollu dak li kontet infisser b'dan il-komment. Biex nindirizza l-kwistjoni ta' xinajdu dwar in-nies li jilbsu jew inkella jibsu l-libsa ta' bħala utenti aħħarin. U ma jkunux għax ikunu qed jabbużaw mis-sistema. Jekk aħna noħol u eżenzjoni ta' end user, nistaw nispiċċaw hedge funds moħbija, jew inkella ikonna istituzzjoni tmoħbija u li jseħu ruhom bħala utenti, jina sabit weġiba ta' dan i. Għalfejn, għalek għandek bżonn bżon rapportaċ obbligatarju, regolaturi tal-attivitajiet kollha, bla ebda eċċezzjoni, u anki regolatur li kollu l awtorità li jidħol u jisaqsi tent biex jiġġustifika l-attivitajiet tagħhom jekk ma jkunux sodisfatti f'dak il-każ jirtiraw l-eżenzjoni. Dan hu l-mod kif eh, nissuġġerixxu li l-affarijiet jaħdmu Jaħdem rakkomandazzjoni tnaqbel maħħa bisħiħ. Rigward il-likwidità u għalfejn dinja importanti u jekk twassalx eh, neċessarjament tal-efficienza jina rajt ħafna mill-istudji li inti rajt u hemm ċirkustanzi fejn tnejn minnhom ma jimxux jitfid. Normalment it-tnejn li huma jimxu jitfid, però xorta waħda il-punt tiegħek huwa ġust meta tgħid li mhux kut suq likwidu huwa effiċenti madana kollu il-karatteristiċi definitivi ta' suq likwidu u li inti tista' tagħmel tranzazzjonijiet fih u dan ifisser li tista' ma taqbilx mal-prezz, però hemm prezz li huwa disponibbli għalik bħala bejħ jew xerrej. U innuqas, dik innuqas ta' likwidità li waslet u qolliet waqt il-kriżi finanzjarja u waslet għal nuqqas ta' ħidma fil-ħidma tal-sistema finanzjarji u għafset li dejn investituri biex jinvestu għalek likwidità importanti għax ti preserva il-nies eh, biex jikontrolla u riskju tagħhom meta wieħed jassumi il-riskju u jew jieħdu r-riskju waqt li qed jagħmlu n-negozju nkella jassumu bħala riżultat ta' falliment ta' xi ħadd ieħor, ġifri qasbu dwar falliment ta' dealer kbir bħal Lehman Brothers u dak wassal għan nies li jassumu li jagħmlu evalwazzjoni ta' riskju. Fej qabel kienu hedged u issa qegħdin unhedged, ġifri riskju mhux il-fatt li Lehman ma ħallasomx, imma biex wieħed joħroġ minn dik il-pożizzjoni li hija riskju ta' suq u mhux riskju biss ta' flus. Dawk huma l-kummenti tiegħi. Grazzi tassew, naħseb li jiena trattajt ma' daw il-mistoqsijiet, biżejjed. Ma nafx jekk hawn xi ħadd eh, jirrispondi għal tnaqqis tal-volum u frekwenza tal-kontratti tad derivatives. Well, I mean, maybe your colleague from Deutsche. Tajab, forsi il-kollega tijak me Deutsche Bank jista jirrispondi. Grazzi, punt dwar is-swieq. Nishtiq najt li su effiċenti u għawihet meta jkunem domanda u provista bej min jisġu min ibiħ u għallu aħna marridu neskludu l ħadd f'dawn il-swieq. Irridu nasiguraw li l-partiċipanti kollha fis-suq ikunu regolati regolamentati b'mod tajjeb u regolaturi ikunu jafu x'qed jiġri, però huwa perikolus li tipprova tibda teskludi lil parteċipanti li jistaw jipparteċipaw ma f'pożizzjoni li jipparteċipaw. Il-kwistjoni tal-att ta' kontratti fi suq ta' CDS kien sforz kbir biex naqsu il-notional upstanding u għawnek għet nitkelmu dwar dawn is-swieq u nippruvaw nifmu dawn is-swieq. Però mhux l-aħjar forsi mod ta' kif nitkellmu dwar ir-riskju fis-suq. Kontrat fuq medda qasira ta' żmien b'nozzjoni eh, partikolari u ieħor fuq medda twila twal ta' żmien eh, juri riskju ieħor. Allura dan wassal biex naqqas reduction l-outstanding u ukoll il- irrid isir iktar biex jitnaqsu in-notions aħna għanna l-odda tajbin rridu nkunu ftit iktar aggressivi biex namlu dan. Pero naħseb li Iva nitkellmu dwar notional mhux l-aħjar mod kif nitkellmu dwar il-riskju, però Iva qed nippruvaw niftemu u naħseb li irridu nagħmlu iktar f'dan il-qasam. Is-Sur Rejben. L-għonet dwar il-cost-trend users, bla dubju ser ikunem ħafna iktar cost-trend users u ser ikunem ħafna spejjeż ġejjin mill eh, konsegwenzi diretti li kollok flus miġbura pero u koll minħabba li kollok iż-żom faċilitajiet partecipazzjoni ta' futur mhux ċert u dawn huwa wieħed mir-raġunijiet għalfejn aħna kontrarju ta' rekwiżit mandatorju Iżda u koll minna l-oħra, minħabba il-periklu ta' veru, per esempio f'Bazel u CRD erba, e, għalluda li ser jipproponi zieda fil-capital requirements għal dawk li mumiex centrally cleared mill-OTC transactions. Fl-opinjoni tijaj, naħseb din tkun qed tagħmel ħsara nkun qed nagħmlu l-ħsara lil nafusna pratikament jekk l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea jgħidu li waxira li nagħmlu din l-eżenzjoni minħabba periklu, ħajinħoloq periklu jekk nagħmlu hekk. Umbagħad fil-rigward tal-inizjattiva Basel li nkunu qed ninħalluha tmur tibqa' miexek kif ġiet proposta u ser jkun hemm żieda fil-prezzijiet u din hija xi ħaġa dokumentata diġà huwa minnu li ħafna mill-end users ħalli jmorru joqogħdu l bogħod għaliex ispejjeż se jkunu kbar wisq Hemm sfida kbira fir rigward tal-CRD4 u l-proċess ta' konsultazzjoni nippruvaw nuru li l-politika għandha tkun waħda miġbura u nisperaw li din l-iżenzjoni tingħata. Ovvjament, il-spejjeż tal-kapital ser jiżdied biex bekk inkunu nistgħu ntejbu sistema finanzjarja, iżda irid ikun hemm żieda żieda tajba f'dawn l-ispejjeż, grazzi. Sur Hughes, tixtieq titkellem? Ixel il-mikrofon jogħġbok. Iva nixtieq nikkummenta dwar il-każ Enron din miex ħaġa li tista' tissewwa mir-regolamentazzjoni tal-OTC jekk nitkellmu dwar atteġġament kriminali, naħseb li mbagħad hemm iktar regoli oħrajn li jistgħu jitrattaw din il-kwistjoni u dan mhux ser jinbidel minn mandatori sharing żgur. Is-Sur Pulsin, tixtieq titkellem? Iva, grazzi fuq ta' domandi li semmejna biex inkompli ma dak li diġa għettu fuq l-spekulazzjoni u il-kwistjonijiet tal-hedging u biex tissepara it-tajbin mill-ħżina. Kifet fil-bidu jina nemmen li dawn huma diffiċli biex tagħmel taħħom tagħhom f'termini prattiċi u nemmen li l-mod ta' kif niddeċiedu xista jkun perikolus minn lat sistematiku huwa permezz ta' daqs id-daqs huwa hija xi ħaġa li toħloq periklu. Issa dwar il-CCPs u r-rekwiziti kapitali CCPs huma speċifiċi ħafna, huma mibnija u dizinjati biex jitrattaw ir-riskju. U għal daqstant huma daqshekk importanti fi żminijiet fi aħna rridu nżidu il-focus fuq il-manager tar-riskju. Jiena nemmen li hemm mod tajjeb kif nikreaw inċentiv għal parteċipanti biex e, eh, jiklerjaw iktar mill-clearing houses tagħhom. U mbagħad fl-aħħar fuq il-spejjes tal-collaterals fuq il-clearing houses. Iva, dan għandu x'jaqsam mal-flus, iżom il-fondi pratikament. U jitlob li kulħadd jagħmel il-collateral il-ħin kollu. Jiena però nargumenta li jekk inti titratta dan ir-riskju b'mod differenti mingħajr ma tuża l-kollateral biex tipproteġi l-pożizzjoni tiegħek xorta hemm riskju memx spejjes għal-riskju jikolli najt li il-clearing house f'dan il-kas tpoġġi iktar trasparenza, tamil dan il-riskju iktar trasparenti u jiġi trattat mod iktar disciplinat. Isek qed tajt li tipprova uh, tamil, tagħti iktar dawn lejn din is-sitwazzjoni mudlama pratikament. Grazzi. is Fil-qosor ħafna nishtiq nirrispondi billi najt li huwa diffiċli ħafna nażlu bej prodotti tajbin u żiena il-CTS li kreħaw il-kriżi fil-Greċja, però kien hemm xorta deficits fil-Greċja u dan ma ġietx appoġġat din xaġa li diġà ġiet irtirata minn min ċertu lista tal-assi kien hemm gvernijiet li ġew involuti wkoll fi spekulazzjoni għalla santu huwa fidejn regolatur biex jara x'eżatt xet jiġri. Jiena nista' nammetti li għadeja tajba li regolaturi jaħdmu fl-imkien ma' dawn in-nies u iva għandna bżonn ta' rapportaġġ u għandna bżonn ta' reġistrazzjoni u wkoll hemm spejjeż għall-operaturi. Il-każ ta' li ġejja ċar ħafna kieku l-operaturi ħadu ħsieb dan kollu ma kienx ikun hemm dawn l-eċċessi kif għal il-rapporter dawn għandhom jiġu imħalsa kif suppost u l-ispejjeż għandhom jiġu imħalsa u kulħadd għandu jibda l-attivitajiet tiegħu, l-attivitajiet ewlenin tiegħu. Dawn huma kwistjonijiet li rridu naħsbu dwarhom tassazzjoni eh, ta' dawn il-market aspects. It-tieni punt, tieni punt li semma wieħed mill-kellima żven l-operaturi u l-utenti finali, naħseb li ma rridux nopponu il-dispożizzjonijiet ta' Bażel. Hija ġaġa normali ta' Bażel regolaturi qegħdin jgħidu x'ħan jikkoraġġixxi l-operaturi finanzjari biex imorru iktar viċin tal-clearing houses. Umbat thresholds għal final users jridu jiġu u kol definiti skont il- kabbir tagħhom u dawn huma l-opzjonijiet li jridu jiġu awtorizzati u ma jmorrux li lin minn ċertu threshold partikolari. fis seżar dawn it-thresholds għandhom jiġu determinati. It-tielet punt. Fir-rigward tal-likwidità, jiena naqbel ma dak li ntqal il-problema hija li ma hemm l-ebda korrelazzjoni bej dak li huwa likwidu u Eh, prestazzjoni ekonomika, tkabbiru impjiegi per eżempju. Meta jkun hemm iktar rikors suq minn non-financial players, aħna rridu noqogħdu attenti ħafna għal likwidità ta' dawn is-swieq u jiena nirrikonoxxi l-fatt li bħalissa mingħajr ma jkun hemm link teoretiku bejn it-tnejn, meta jkun hemm bidla mill finanzjament bil-kreditu komparata s-suq aħna rridu noqogħdu attenti għal likwidità ta' dawn is-swieq. għal eh, tkabbir ekonomiku. Naħseb li din hija xi ħaġa importanti. Finalment, fir rigward tal-volum ta' derivattivi, Sur Langin naħseb qal ta' kollu li kienna xi ngħidu. Irridu nsibu proporzjonijiet raġonevoli, mekkaniżmi li jassiguraw li f'dawn is-swieq li it-triplaw fil-volum tagħhom fl-aħħar snin għal raġunijiet tajbin kif ukoll ħsiena, xorta waħda rridu morru lura l-istess tip ta' organizzazzjoni u ikonna swieq finanzjarji normali. Ma nistax nifhem għalfejn dawn is-sistemi għandhom jkollu differenti minn dak li skenna sissa. Għax share market, per eżempju, is-Sur Langen għandu raġun meta jgħid li irridu sistemi raġonevoli, volumi raġonevoli, għaliex inkella ser nerġaw naqaw lura fi kriżi oħra. Grazzi. Grazzi ħafna. Nirringrazzja l panel għal kontributi tagħhom. Issa ser naddi l-kelma lir rapporter biex eh, jikkonkludi. Grazzi, Signor President, jena nishtiq nirringrazzja li sitt membri tal-panel l-għonet kien eh, kambi interessanti ħafna eh, u ma esperti u kullħat involuta unek fil-parlament jista' jgħid li talmu ħafna l-lum Xtin ringrazzjom s-sitta li huma li xuma sprimew l-opinjonijiet tagħhom minn perspettivi differenti u nistgħu ngħidu li aħna bażikament naqblu fuq il-konklużjonijiet għandna bżonn ta' trasparenza, iktar trasparenza. Għandna bżonn ta' regolamentazzjoni differenti. U għandna bżonn eh, clearing houses indipendenti. Iżda, għanna ħafna kwistjonijiet dwar kif dawn ser jaħdmu u dan ser ikun ir-rwol tagħna fil-qafas rapport li aħna ser nkunu qegħdin niddibattu. U nixtieq nipproponi lil membri tal-panel li huma jibqgħu jagħtuna l-pariri waqdan il-proċess Jider li aħna nikkonkludu fil-ħin. Jider li domandi kollha ġew risposti u għal daqstant jiena grat ħafna għal dan. U nispera li nkunu nkunu nistgħu niksbu maġġoranza fil-Parlament appażi ta' dawn il-konklużjonijiet. L-idea hi li Nadottaw l-opinjoni tagħna hawnhekk fil-Kumitat fi 17 ta' Mejju għandna bżonn ta' kompromessi f'dan ir-rigward fil kummissarju Barnier il-ġimgħa l-oħra qal li fil-aħħar ta' Ġunju bidu tal-Lulju l-ewwel miżuri konkreti leġislattivi għandhom jiġu preżentati u għandna se nadottaw l-opinjoni tagħna sa dak iż-żmien. Nirringrazzjakom għal darb'oħra. Grazzi ħafna. Jidher li Għaw min jishtiq jirringrazzja l-panel u ntuħam ċabċipa. Grazzi. Issa serġ. Naddu għal skambju ta' opinjonijiet. Konsiderazzjoni tal-amendi. 17 ta' Mejju għadha mhix data ċerta sissa tgħid il-President, allura nistennew sakemm toħroġ il-verżjoni uffiċjali għaliex jidher li hemm xi clash ma' xi kwistjoni importanti ħafna fil-Kumitat tal-Kriżi. Ma nafx jekk għawx minn ser jitlaq Nispera li se toqogħdu. F'dan il-każ ser nerġgħu nagħdu l-kelma lir-rapporter. Grazzi. Ser nibqa għaddej, ser nsemmi kwistjoni komplessa ħafna li rridu nitrattaw bħalissa ħna qegħdin nanalizzaw l labozz ta' rapport tagħna. Jina nishtin ringrazzja li l-kollegi tal-li għamlu proposti addizjonali. Nixtieq ngħid l-ewwel nett li aħna ma nistawx namlu emendi ta' bozzar hawnhekk. F'dan ir-rapport qed nassumi li ser ikonna doppju ta' konklużjonijiet Eh, milli kellna fil-abbozz oriġinali. għanna rajna opinjonijiet differenti. U dawn nistgħu naraw meta nanalizzaw il-punti individwali. emendi per esempio wieħed u tnejn jidher li manx l-ebda problema bihom preferenza għal gruppi oħrajn iktar kmieni, u mbagħad għandna għadd ta' referenzi fil-premessi li jirriferu għal AIG u il-prezzijiet tal-materja prima, eh, rati ta' interessi u koll il-kwistjoni tal-utilità ta' derivatives u allura jista' jkun hemm xi kompromess biex niġbru flimkien uh, eh, di tlieta sa' sitta anka forsi sa' emenda disa' u namendaw la bot Dini hija l-proposta tiegħi. U aħna jinsa naħdem fuq il-kompromessi din il-ġimgħa mbagħad ser nibatom lil membri tagħna. Mbagħad hemm it-tieni punt. Għandu x'jaqsam ma l-speċifiċità tal-SMIs. Emenda 10 li jiena naċċetta. Iżda hija kemm vaga, emenda 11 standard internazzjonali huma meħtieġa. Iżda fl-istess ħin semmi l-possibilità ta' miżuri Ewropej u jiena naċċetta dan ukoll emendat nax is-sur Gozes. Huwa jitkellem dwar gross credit exposures. u semma l-figuri internazzjonali hemmhekk jek il-figuri u maċari għal dasant jiena naċċettom, emenda 13 tinġabar dan u dan ukoll, emenda 14 minna għabdi sur Titkellem dwar riċerki riċenti ta' derivatives ma nafx jekk dan hux neċessarju, però fir-rapport għal daqstantina mhux se naċċetta dan il-punt. 15% ta' derivatives huma jiġu kummerċati fl-stock market, u għal daqstant dawn huma xifti problematiċi, figuri mill-Bank Internazzjonali u il-National Clearing Bank, emmen da' 15 minn Sur Klintz, titkellem dwar it-kabbir, tkellem dwar l-leverage effect u dan naqbel mija u emenda 16 għanti s-sinjura Kratza. Nitkellmu dwar spekulazzjoni fuq il-bonds Griegi u CS is responsabbli għal kriżi Griega. kellim smajna minanti sur ġuwej li id-dejn huwa minnu u miħux id-dejn li huwa soġġett tal-ispekulazzjoni iżda iż-żona euro waslet għal iktar spekulazzjoni skont l-informazzjoni tiegħi CDS volume għal bonds Griegi madwar terz. u għawek nassumi li l-figurada tajba, terz ta' dejn barrani tal-Greċja u xejn iktar għal daqsandan ma' jkoprix ma' jkoprix it-tnejn minn tlieta. Għandi domanda dwar dan pera din hija xaġa li eh, tistema bosta drabi għal t nistgħu il ftehim. Issa ngħaddu għal il Kumplessitajiet komplessitajiet u l-bżon għal assessjal iktar tajjeb, iktar ġust tal-counterparty credit risk. Naħseb li nistaw nsibu il-lingwaċ tajjeb taħt emenda 2 u li tiġi ċettata minn kulħadd u mbagħad għandna emenda 22 minn il-President tagħna u jiena nappoġġaw wkoll dwar aċċess mhux diskriminatorju me trading venues biex jassiguraw li jkun hemm uh, funzjonament ġust u effiċjenti tas-swieq. Interoperabilità però għandha tiġi konsidrata f'dan il-kuntest, dan huwa punt daqsxejn diffiċli u huwa xi ħaġa li rridu niddiskutu biss biex naraw eżattament ser ikun il-lingwaġġ. Umbagħad hemm ċaġa li uh, nsibuha spiss emendi kważi l-istess, kważi identiċi minnant kollegi vari, differenti. U jina straight li jina pero snaċċettom kolla Bat naddu minn emenda 26 minn antissjoni jura Podimata. Dina dwar il-Greċja għal darboħra. U kif hemm miktub emenda 26 naħseb li din l-emenda nista' naċċetta l-istess japplika għal emenda 28 minn għand is-sur Skinner, emenda 29 minn għand il-President. Il-kwistjoni hija dwar jekk din tidħolx fil-qafas ġenerali is-sur Gozes qed jipproponi li jiġi tiġi mħassra f'emenda 31 u jiena ma naċċettax dan, pero naċċetta l-emenda ta' Sinjura Swinburne dwar id-derivatives li għandhom bżonn eh, mm, regolamentazzjoni tassu għaliex dawn jiġu intużati mill-esperti u dini għax ħaġa interessanti li għanna l-lum għanna nofsin għalix għanna għasta trasparenza għanna bżon ta' regolamentazzjoni għalix ma kienx hemm regolamentazzjoni qabel. Dan kollu ser jiġi inkluż f'emenda ta' kompromess numru 3 li ser tiġbor fiha emendi 29 sa 34. Mbagħad ngħaddu għal emenda 35 sa 42 dwar land users Jena xaġa li diskutejna bis jihillum, inkludejna u koll il-negozji zzar u hawnhekk għal darbora naħseb li tamel sens li nġbru dawk l-emendi kolla f'emenda ta' kompromess, emenda erba. U issa wasalna l-emenda ta' Sur Ferbes. Emen... Ta' Sur Ferber emenda 37. Emenda 40. Dawn il-figuri huma baxxi wis il-impriżi mhux finanzjari rappreżentaw biss 5 sa 10% tas-swieq derivattivi il-Commission Market Data mill-Bank Ċentrali Ewropew madwar 13.5% u għal daqsant huwa xi ftit iktar. Pero huwa flessibli għal stant jiena mhux se inkludi dawn il-figuri. Bat għandna mendi 43 sa 48 jistgħu jiġu trattati wkoll eh, permezz kompromess is-sur eh, Schmidt, Sur Swinburne, Sir Clint, Sr. Swinburne u Eh, Sur Clint eh, dawn il-lingwaċ taħom jodobni, pero il-lingwaċ ta' sinjora Gullard għandi xi ftit sa' problema bih. Mbagħad ngħaddu għal 49 u emenda 50 naħseb li dawn m'hemmx koperti. U hawnhekk qed jitolbu l-kollegi li jiġu mħassrin Issa mendi 51 sa 56 dwar istituzzjonijiet mhux finanzjari u dwar land users li għandhom bżonn regoli, regoli speċifiċi għalihom. Naħseb li hija possibbli. F'kompromess u allura ma jkunniex proposti differenti li qed jgħidu kważi l-istess affarijiet. Umbat għanna ta' emendi 57, 58, 63, 64, 65 li huma l-koll inclusive seba. Dan għandu xieqsam mal-clearing houses, rapportaċ, obligi, riski, kompetizzjoni. U hija xi ħaġa sorprendenti li il-ħames emendi ġew mingħand kollegi Franċiżi mingħand grupp erba' gruppi politiċi differenti. Jidher li hemm xi diviżjoni allura għal daqstant rridu nitkellmu iktar biex nippruvaw nilħu kompromess. Issa nitkellmu dwar emendi 67, 68, u 59 li l-koll huwa simili ħafna hemm kwistjoni tal-credit default insurance u rekomandazzjonijiet tal eh, settur individwali u il-pakket ta' su u l-autoritajiet Amerikani hemmhekk għal darba oħra ser ikonna nippruvaw nsibu xi tip ta' kompromess. Emenda 60 dwar il-Greċja. Nixtieq eh, nappoġġa il-lingwaġġ ta' Sinjora Goulart. Mbagħad is-Sur Bullman, is-Sur Dominici. Għawek għandi plassu kol dawn huma emendi 62, 69, 61 u 59 li huma kważi identiċi. Emendi Franċiżi mħaltin ma dawk Taljani u għandi xi problemi bi 73 minn is-sur Kanfan. Hawnhekk qed jipproponi qafas għal tassazzjoni naħseb li emenda 73 ser mux ser naċċetta għaliex naħseb li għanna bżon ta' għafas dwar dan f'din leġizlazzjoni, pero din jaxa din nistaw niddiskutuwa. 74 beres jina naqbel ma' din l-emenda protezzjoni ta' data tittiġi mħarsa, bat 75 sa 83 li hija identika l darboħra jemm da Franċiża, imma moħrajn involuti wkoll. Din hija dwar punt wieħed ta' rekwiżiti mill-qal Il-proposta tal-Kummissjoni għal regolamentazzjoni aħjar, appoġġ għal standardizzazzjoni, data stories centralizzati dawn kollu nistgħu naqdu flimkien. Kif ġi propost minn dawn il-kollegi differenti u l-istess japplika għal proposta wieħed a minn 81 sa 84 li huma identiċi wkoll. Apparti eh, l-emenda 84 minn Oli Schmidt. It-tweġiba hija identika u pożittiva sa 87. Mbagħad 88 minn 88 sa 99. Dawn huma dwar it-tieni rekwiżit l-Independent Clearing li jiddaħħal biex ikun hemm evalwazzjoni ta' riskju aħjar ta' default risk. Hemm proposti differenti li saru hawnhekk misura li Smith, Gozes, Beres, Gular, Domenici, Gozes, Swinburne, Kanfan u Clintz. U kol is-Sinjura Bulls. U dan serja taħt L-emenda ta' kompromess numru 9 umbat emenda numru 100 Mr. Karas. Ma minix nifemma din l-emenda. U għalek kien ser namel minus, jinser inneħja, ma għadni ma tkellimx miegħu. Emenda 101 Mr. Klintz. Ija pozittiva, għaliex hija ċara u trasparenti. Issemmi transazzjonijiet, trasparenza regolaturi u sorveljanza operativa. Emenda 102 ta' sur si emenda li jena nifimma bisħiħ u allura dan wasanna l-punt numru 3 ta' rekwiżiti dan huwa dwar ir-riskju u l-ispejjeż tal-infrastruttura tas-suq li kolom ħalsu l-parteċipanti tas-suq u mhux minħalla 16 hemm referenza l minħalla 16 fil-proposta oriġinali tiegħi u din hija bbażata fuq eh, l-istess ideologija u għalhekk l-emendi u xierqa hawnhekk. Jiena nipproponi proponi illi Thomas Monswinburn u il-punti ta' Fairburn jiddaħlu. Issa is-Sur Clint illi jrid ineħħi punt numru 4. Jiena din ma toġobnix u nipproponi kompromess 10 minn min 108 sa 115 għal Kanfen, Langen, Bolman, Domenici, Gozes, Olle, Schmidt u Fejo dawn kollha jiddaħlu fl-emenda ta' kompromess numru 10. Din hija dwar distinzjoni bejn id-derivativi ta' swieq finanzjari u il negozji l-aspetti ta' negozji għonek nitkellmu dwar il-hedging tal-attivitajiet tal-imprizi. L-unika dubju skont il-proposta tal-Komissjoni huwa li jkun hemm requirements aktar għolin. Dwar dan irridu nitkellmu aktar tard u l-Kummissjoni trid tgħidilna eżatt xi tfisser meta tagħmel proposta bħal din. Fl-aħħar fil-diskorsu tal axar ta' rappresentanti ta' negozji smajna li din tista' tkun kontraproduttiva fid-dawl ta' Basel 2 jekk ma jkun hemm l-ebda riskju sistemiku li jkun apparenti. Għalhekk issa ngħaddu għal 116 Domenici u bulman jiena favur din l-emenda din hija dwar il-volum ta' derivativi li jrid jitnaqqas mod ġenerali. Dan għandu jsir permess ta' trasparenza u ir-regolamentazzjoni. Istess japplika għal 117 fej għanna u kol 118 illi eh, taqbel ma dak illi għetjen u kol. Prattiċi bħal dawn, irrid ikun hemm monitoraġġ tagħhom. Eh, Misser ikun hemm bażi leġislattiva, ma nafx kif nistgħu nikluduha jiena eh, nirrifjuta l-idea ta' monitoraġġ ma nistawx ninkludu kollox f'reżoluzzjoni. Issa 119. Mill-kollega Silvi Gular. Fl-aħħar innexxieli ngħidu tajjeb isimma jgħid il-kellim. Jien naħseb li t-tieni parti ta' din il-proposta hija xi ftit żejda għaliex eh, aħna qegħdin nitkellmu dwar l-informazzjoni neċessarja fuq il-post billi li SMA, l-ABE u l-BERS għandhom jiksbu informazzjoni meħtieġa kollha. Għanna bżon ta' trasparenza imma naħseb illi d-dinja xifset iż-żejjed. Emenda 120, 121, 122, 123. Flint, Kara, Swinburne, Bowles. Naqbel ma' kollha. Wieħed erba' l-emenda ta' Oli Schmidt, Paragrafu 6. Dan jaqat ukoll mal-11 u l-proposti minn Thomas Mann Domenici Gozes u Kay Swinburne. Abbosta mendi illi eh, huma uh, simili u għalhekk jiena ser noħroġ bi proposta ta' kompromess biex nħaffa fl-affarijiet. Issa 130 għal 133 jiena favur dawn. Għedin nitkellmu dwar rekwiziti ta' rapportar għall istanzi tal-iklerjar u ir-reġistri, ir-repositories. Mistoqsija minnant il-ċer dwar short-term contracts jekk dawn għandhom xieġu eżentati mill-rekwiziti tal-clearing. Għaliex dan ikun il-kas? Għal għal exchange contracts ir-riskju li mhux CDS għaliex għandhom jiġu eżentati mir-rekwiżiti kollha tal-iklerjar. Man m'għandix idea bħalissa, m'għandix idea ċara għaliex dan għandu jkun il-każ. Wieħed li ta' tnejn u wieħed li ta' seba' kompromess numru 12 aħna qegħdin nitkellmu dwar istatat ta' ezma, l-awtorità tal-titoli Ewropej u tas-swieq biex tawtorizza s-CCP tal-Unjoni Ewropea u ta' pajjiżi terzi. Dan wassanni għal mistoqsija l-oriġinarja li kelli jien m'għandix eh, tweġiba ċara. Is-Sur Balz issuġġerixxa li CCPs jeħtiġilhom liċenzja ta' bankarja biex ikunu ikollhom permess sħiħ. ħana rridu niċċaraw salima limitu is-CCPs irridu jkunu suġġetti ta' rekwiżiti kapitali li jiġu posti fuq il-banek. Aħna rridu nitkellmu ma' surbalz dwar dan, bħalissa ma jinsabx hawnhekk fosna. Dan però jorbot ma' kompromess numru 12. Wieħed li ta' tminja dwar il-banek ċentrali u l-flus tagħhom jiena 139 u 140 m'għandix nifhimhom mis-sur Fort minn kollu sur bars u għalhekk jiena ma naċċettahomx. Din nitkellmu dwar il-rekwiżiti tal-kapital hawnhekk settur tal-banek u ir-regoli tal-banek. Jekk dawn ir-regoli tal-banek jiġu applikati forsi aħna nistgħu ma marrux lil lin minn dan kollu u daħluħ fil-kompromess. Paragrafu 8 141 emenda minn Bowles, Skinner, Swinburne u Langen Fl-abbosta rapport jina ktibt illi s-sistemi ta' amministrazzjoni ta' riskju ma jridux f f'kompetizzjoni ma' xulxin. Parteċipanti ta' s-swi ma jridux jipparteċipaw. Din allura rridu narġaw nikdbu għaw nejdu illi s-CCPs ma jridux jiġu organizzati bisħiħ mill-utenti naraw l-eżempju tal-Istati Uniti per eżempju. Rekwizitu huwa ek l-analiżi tal-amministrazzjoni tar-riskju ma tridx tkun f'kompetizzjoni u hemm bżonn ta' supervizjoni xirqa tal-ispejjeż tal-clearing. Jiena naħseb li din tkun konformi f'konformità ma' dak li smajna minn l-esperti u tagħmel parti minn kompromess numru 13. U għalhekk issa wasanna f'emenda wieħed erba' disa. Paragrafu 8 din tkun emenda l-lingwaġġ oriġinali tiegħi li kien xi ftit ristrett iżejjed. 150 min-naħa tal-President dwar l-standards tekniċi għal kalkolu tal-marġni tal-skambju tal-informazzjoni il-protokolls jina nappoġġom nappoġġa emenda 150 issa 151 supervizjoni finanzjarja minħata tal-ezma parteċipanti fis-swieq, dawk li jieħdu riskju, livell ta' indipendenza. Jiena hawnhekk. Assam ftit l-affarijiet abbażi ta' dak il smajna. Din ikolli ngħid li hija negattiva jew inkella naqada ma' kompromess l tas Wieħed ħamsa tnejn l-emenda ta' Peter Skinner iwa tajba din hija pożittiva. Paragrafu disa' issa l-introduzzjoni ta' repository uniku għal kummerċ kollu. Dan kollu jaqa taħt il-patroċinju ta' ezma biex jiġi żgurat li kunem trasparenza kważi immedjata wara l-kummerċ. serje ta' emendi minn erba kollegi differenti minn erba gruppi differenti. U għalek kint naraw li għawnek kienem bieċa xol tajba ta' pressjoni minn ħata l-istituzzjonijiet franċiżi. Aħna ser nħoġu b'kompromess hawnhekk li jkun kompromess numru 14. Tisiru xi kummenti bil-mike miftu maluq. wieħed sitta tnejn sa wieħed sitta ħamsa zidiet ma' paragrafu numru disa jina nemmen illi hawnhekk aħna qegħdin nittrattaw trading derivativi standardizzati jekk dan mhux possibbli mela allura il-clearing house ċentrali jridu jkunu mandatorji għandna emendi miss Njura Bowles u is sur Skinner jina naħseb li dawn nistaw indaħluhom f'dan il-lingwaġġ u nkopruhom b'dan il-mod. Wieħed sitta sitta. Standards internazzjonali. Jekk aħna nistgħu niżguraw l-interoperabilità bejn il-clearing houses fl-Ewropa u jekk aħna irridux nagħmlu hekk. Dan għaj dan punt għaj Mussur Skinner illum smajna illi dan jista' jirdoppja l-level tar riskju. Jina dan nafu mill eh, clearing houses u mill-boros differenti. Dan jista joħlo riski ġodda u l-skala ta' dan ir-riskju hija xi ħaġa li aħna ma nistawx nikkalkulaw għallum. Għalhekk jiena xi xifti ċettiku. 171, 172, paragrafu 11 din irrit niverifika fid-dawl ta' dibattitu li kellna llum. Il-bqija huma tajbin paragrafu 12. la sħiħa ta' mendi hawnhekk wieħed seba' tlieta sa eh, wieħed minja zero jaqgħu taħt kompromess emenda ta' kompromess numru 15 apparti l-emenda missur sur kanfa illi naħseb illi eh, hija xi ftit żejda. Il-bija kollha jistgħu jiddaħlu fil-kompromess. Jiena naf li sur kanfa ma tantx huwa kuntent dwar din il-biċċa xogħol imma possibbli li nikkuntentaw lil kulħadd. 12 A, 12 B, Domenici u Bullman. L-emenda hija pożittiva li hija hawnhekk. Jiena biddil xi ħaġa. Ħanamel eh, nota biex intom tiddeċidu x tajba likom jew le emenda wieħed minn erba sa wieħed disat zero paragrafu 13. Sabu fl-istess il-mijiet hawnhekk. Dinja xi ħaġa iktar minn abbozzar ta' bidliet, ma naħseb nistgħu noħorġu b'kompromess. Wieħed disa wieħed minn Sur Olli Schmidt. Emenda pożittiva. restrizzjoni fuq id-derivativi diretti biex ma jinħolqux riskju ma nħolqx riskju sistemiku. L-istess ħaġa wieħed disa u wieħed disa tlieta Missur Kanfan, l-emenda wieħed disa erba mill-Sinjura Swinburne, l-emenda 195 sa Mitej huma xi ftit kontradittorji u ma jkopru paragrafu 14 u jina nixtieq inżomm l proposta fit-test oriġinali. U għalek, Nixtieq illi ma naċċettax l-emendi li ġew infasla. Wieħed disa disa Mistur Beres nistgħu ndaħluha bħala żieda mal l-emenda ta' kompromess numru 14. Stess ħaġa tapplika għall-emenda mitej Mistur Oli Schmidt. Emenda ta' kompromess numru 16 tinkorpora l wieħed sa' Mitej u seba'. Dan huwa dwar paragrafu 15 u jkopri is-CDS. U l-potenzjal illi eh, jiġu kompromessi l-ekonomija. Aħna dwar dan tkellimna u bosta kollegi faslu l-emendi. Aħna nistaw għom, nistaw niġbruhom flimkien. Issa 208. Din Dinja kwistjoni differenti. Dan huwa dwar il-konċentrazzjoni tassu, nafu li 80% ta' CDS derivatives jiġu offerti mill-sitt l-akbar kumpaniji, dawn huma ċ-ċifri attwali u l-luma l-lum tnej minn dawn il-kumpaniji kienu rappresentati hawnhekk. Deutsche Berku hija raba kumpanija għandna Goldman Sachs u Morgan Stanley wkoll fuq is-suq. irrid nagħmlu xi ħaġa dwar il-livelli tal-konċentrazzjoni tassu. ma naħsibx illi f'din il-proposta irridu nagħmlu hekk u għalhekk jiena nirrifjuta l-emenda tas-Sinjura McCarthy, l-emenda 208. Issa l-emenda 209 tas-Sinjura Beres, hawnhekk is-Sinjura Beres tixtieq titkellem dwar dimensjoni Ewropea tas-CCPs u din ġiet appoġġjata fil-211 ta' Domenici u Bullman għal darbohra jina favur. Issa emmen għanna l-emenda 210 mit-ċertana u din tgħid illi s-CDS jistgħu jintużaw legalment biex jiżguraw l-attività tal-imprizi u l-interessi tagħhom f'pajjiż anke jekk wieħed ma jkollux bon ta' dejn sovran. Issa sal lima limitu s-CDS jistgħu jiġu regolamentati f'konformità mad deċiżjonijiet li ġew meħuda mill-Ministri tal-Finanzi. Din mhix f'kontradizzjoni mal-liġi, din hija kwistjoni li aħna rridu nittrattawha. Imma bħalissa għanna dibattitu fuq id-dejn sovran fi zona euro, irridu nistabilixxu xi limiti massimi, xi thresholds xinejdu dwar disponibilità dinja kwistjoni kontroversjali u naħseb għadna ma diskutejniex bizzejiet għalissa. Domenici u Bullman din poġġewa differenti u ma qalu li protezzjoni ta' Sidija għandha tkun pagabbli biss meta tiġi l espożizzjoni għal bonds u jkun hemm prova ta' dan u għandha tkun limitata l-ammont ta' din l-espożizzjoni. Irridu niddeċidu eh, ma li mażla ser inżommu jiena nappoġġa dik ta' Sur Bullman u għalhekk nitlob skuża lil President tagħna hawnhekk. L-istess ħaġa tapplika l-emendi l-oħra dwar il-limiti massimi, upper limits, il-kontratti pubbliċi jridu jiġu trattati fil-stock exchanges b'mod aktar trasparenti. Is-sur Domenici fassal emenda Ma nafx jekk nistgħux naqblu ma dan is-suġġeriment għanti xi tħassib. Nistgħu indaħlu limiti għaw għandna emendi hawnhekk mill-Sur Langen, mis-Senjura Bowles u wkoll mis-Sur Domenici. Din hija tajba, jiddispjaċini sur konfen eh, l-emenda 206 eh, ma taġobnix u għet jistaqsir il-Komissjon għal-analiz tal-ispejjeż u l-benefiċċji tal-iżvilupp tal-credit default swaps matul l-aħħar 10 snin bil-kriżi finanzjarja u rrit li sistema finanzjarja attwali li hija komplessa ħafna la effiċenti u lanqas stabbli li naħseb dinja xi ħaġa li taqa' taħt il-kompitu tal-Kummissjoni u naħseb li dinja xi ħaġa ġusta u għalhekk jiena din neċħada nirrifjuta din hija xi ftit outdated issa. 218 min-naħa ta' Domenici u bulmen. Ser jiġi kopert taħt ir-regolamentazzjoni direttivi riskjużi, derivati riskjużi kollha, naħseb nistgħu naqblu ma' dan il-lingwaġġ. Derivati kollha anke daw korporattivi din hija xi ħaġa li ġiet evalwata b'mod differenti f'emendi differenti. Issa, kompromess, l-emenda ta' kompromess numru 18 minn 218 il-qoddim għanna emendi minn domen Bullman Schmidt, Gozes, Podimata, Klins u Bullman għal darbora. Jina naħseb illi dawn nistaw nadottawhom hemm distinzjoni bejn istituzzjonijiet finanzjarji u dawk mhumiex finanzjarji. Naħseb hawnhekk nistgħu noħorġu b'kompromess tajjeb. Emenda ta' kompromess numru 18. Imbagħad fl-aħħar għandna xi suġġerimenti oħra żejda biex ninkludu paragrafu 17 biex intawluh, ninkludu prodetti oħra, għandna suġġerimenti tajbin mis-Sinjura Gulla u Sur Gozes, Sur Bullman u is-Sinjura Beres. u għawnek semmew xi xkil dwar kif jaħdmu l-affarijiet u jiena naqbel ma dawn is-suġġerimenti. Wasanna fl-aħħar jiena għandi xi punti żejd oħra. Jiena nixtieq nagħmel sinjal pożittiv fejn it-tnejn tnejn sitta. Tnejn tlieta sitta anzi għandna 17 A u 17 B Issa. kienu ma emendi simili. Għanna 17 A pozittiva l-istess ħaġa tapplika l-18. biex tiġi ta' koordinazzjoni fuq livell nazzjonali u globali imma għanna bżonn ukoll regolamentazzjoni fuq livell Ewropew. Din hija minnaħat ta' Sinjura Bowles, Domenici, Bullman, Gozes u Kanfan. 249 issa, mis-Sinjura Gula. Din isar il-Komissjoni biex tiżgura aċċess reċiproku għad-dejta tal-istanzi tal-iklarjar u tal-reġistri li jinsabu fit territorju tal-Unjoni Ewropea u barra minnu. Aċċess reċiproku għall-informazzjoni. Din taqa taħt id-direttiva hemm clearing house fl-Stati Uniti li ġiet imwafqa f'Ottubru u jekk aħna nagħtu aċċess l-Amerikani mela aħna għandna bżonn ta' aċċess għal CCP tal-Istati Uniti. U għalhekk jiena nilqa' din il-proposta. Emenda mis-Sinjura Gulaħ fl-axħar din tisħaq dwar l-importanza li tiġi evalwata regolarment l-effikaċja ta' leġislazzjoni futura f'kooperazzjoni mal atturi kollha tas-suq li jiġu adottati testi regolatorji jekk ikun meħtieġ iva jiena favur din l-emenda. Il-kummerċ l commodities u il il-prodotti agrikoli hawnhekk għandna proposti dwar kif nistgħu nittrattawha b'mod xieraq. Jena semmejt specifikament xi emendi Aħna ser nipruvaw nadottaw ir-rikjesti tal-kollegi, it-ħassib tal-kollegi, u ser nipruvaw npoġġu mod xieraq fl-emendi ta' kompromess. U ser naqduhom kollha f'daqqa fil-ġimgħa li ġejja u nibatuhomkom. Grazzi. Grazzi tassew, din kienet ħaġa ta' jnuna ħafna li anki għaxxedew rapporter sifat jena minnom, jena unek għandi lista qasira ħafna bħaf bħat, ħat imma rapporter. Sur Dominici, inti tixtieq titkellem le, Iva? Fil-qosor forsi. Le, jena għandi xejx nżid. Issa naraw il-trasmissjoni tal-kompromessi, un bat nkun nistaw niddiskutu b'mod aktar bir-reqqa bejn il-rapporter u shadow rapporter. Tajb wis, mela jiena ser nitkellem bħala shadow rapporter tal-alde, intom saqsejtu mistoqsijiet dwar saqsejt mistoqsijiet dwar xi amendi li jiena ressaq, tal ser nipprova nitratta magħhom. L-emenda tiegħi 133 li kienet titkellem dwar l-eżenzjoni ta' short-dated foreign exchange, dak li qed infisser jiena u li jkunu fl-istess ġurnat, ġifri ser jiġu settled qabel li inti tkun eh, ħlist minnhom. Li ġifri kollox jiġri fl-istess ħin, ġifri dan jirrekjedi xi ħaġa li diġà ġiet eh, ikklirjata biex ngħidu hekk. L-emenda tiegħi 186 qed titkellem dwar ir-rekwiżiti ta' kapital fis crd għal kwistjoni li fil-fatt li għadha kif ħarġet fis-smieħ li aħna kif kellna. Fejn jiena qed ngħid jekk ikollok arranġamenti kollaterali li huma b'saħħithom daqs metodi oħra, dak il-każ għandhom ikom l-istess trattament ta' kapital, l-emenda tiegħi 210 Hawnhekk qed nġbet l-attenzjoni li hemmhekk hemm użi leġittimi ta' naked credit default swaps, ġifiri jkollok ħafna interess pereżempju fil-pajjiż. Għalhekk jingħad notes il-kelma tinnota x'hawnhekk qed nipprova ngħid jkollok eh, reġunijiet illeġittimi wkoll għalek forsi tista taħsebha b'dan il-mod. Pero jekk uh, kumpanija għandha interess qawwi biex eh, kollha btajjel fil-Greċja f'dak il-każ waħda mill-modi kif huma jistgħu jipproteġu l-esposizzjoni tagħhom irli jkollhom credit default swaps anki kif diġat ma jkollhomx il-bond. Amenda 237 għajmet ħafna interessi din hawnhekk qed nitkellmu dwar il-permessi ta' emissjonijiet. Emenda 237 qed il-President. Fejn għandek il-kwistjonijiet ta' permessi matul iż-żmien, eh, fin-numru ta' ħruġ ta' permessi matul iż-żmien. Din hija kwistjoni li forsi tiġi trattata fil-Kumitat tal-Ambjent imma anki hawnhekk hija marbuta fejn dan il-likon li nitrattaw dil-kwistjoni fejn għandek opportunitajiet li inti tirregola su aktar meta xi ħaġa edha tonqos. Għalek jina rissa din l-emenda. Dak dik dik kontina sa Zven, pala shadow rapporter tixti tajġa ħada, inti eh, shadow rapporter, jew le Pascal. Bla dubju jider li għanna zba, kena xi, kienem forsi xi diffijiet fil-word processing tas segretarjat. Pascal, mela kjoġbok, tixtiq titkellem? Jina nixtieq ngħid u nixbet l-attenzjoni li f'ħafna okkażjonijiet fejn l-amendi franċiżi kienu simili ma kienu simili ma xulxin u ma ġew ma ġew minn gruppi politiċi differenti ma tiegħi jrid ngħid li kienu differenti Allura, ma nifimx eh, l-punt li rrit jgħaddi sur Langen, pero naqbel ma sur Dominici, rridu nistennew xħajkunu fl-aħħar mill-aħħar l-kompromess. Sfortunatament aħna kellniex ċans niddiskutu dan kollu mar-rapporter. Kej, xtaq titkellem? Jew sur Longen nixtieq jerġa' jitkellem. Sur Langen, il-fatt li aħna ma kenniex diskussjoni sissa mhux minħabba l-iskeda, ma li minħabba l tajjel tal-ajt aħna kellna bis 15. Tlifna 15 il-ġurnata qabel ma batna dawn il-dokumenti batni għat traduzzjoni ġifri mux għax ma kienx hemm ħin. Aħna l-kol qegħdin eh, niprofaw laħu ma xol kolli għanna. Sir Nira Kate, ix it-tkellem, iva kienem ħafna xol li eh, sar minn daw l emendina nixtieq narhom u naħdem fuq ċertu dettalji Pero fid-delta dak li tqalilu, ma nafx jekk eh, waħda mill-punti li irridu nilqaw i illi l-kwistjoni tal-atturi finanzjari għandhom ikollhom miri eh, infasla l-kull asset class u forsi b'dan il-mod inkun nistgħu nfasslu l-clearing mod aktar ċar. Għalix il- eh, il-CDR diġa laħaq il-95% allura allura rridu naħsbu daqsxejn kif nistgħu ninkorporaw dan il-punt jew inkella nħeġġu l kommissjoni biex tirkumpura ċertu uh, proposta fil ġejjeni Is-Sur Ferber. Grazzi tassew. Jina talbuni biex nitkellem dwar emenda 37 għal-kamina nista' naqbel ma' rapporter eh, anki xsib tiegħu minar ma' <laughs> minkejja jek tpoġġix minus jew plus, għax wara kollox dawn jinsabu kontradizzjoni, però wara dak li smajna llum u direzzjoni li sejrin fija, neħtieġu regoli differenti għaliex aħna nafu li hemm kummerċ normali li għaddej kif ukoll affarijiet oħra tal-inġienen għaddej bħal dejjem. Però tajjeb li kun nistgħu nismu nikdbu raġunijiet għal fejn aħna tinresqu amendi fil-forma li qegħdin. Forsi diffiċli biex nagħmlu dan, però bla dubju Tamel. Eh, iżżid mal-pjaċir tiegħi u tal-kollegi tiegħi wkoll ta' min jaħdem miegħi. Għax dan kollu tista' tifmu waħdek, kulħadd jaf x'jagħmel bank, m'hemmx għalfejn f'definizzjoni. Però mbagħad irridu naraw jekk il-banek għandhom xi jkunu soġġetti għal regoli bħal mifid. Jew affarijiet oħra ġifri naħseb li hija importanti li s-sur Langen jgħidilna eżattament x'inhu ħsieb tiegħu Sir Langen, nishtiq nikjarifika dan il-punt. Frapport tal-inizjattiva ma jkunx hemm raġuni għalfejn għall-amendi din ma, ssirx. Xfri din hija l-mod kif inhi m'hemmx alternattiva oħra. Thank you, Madam Chair. Grazzi ta' Sur Signor President. Nixtieq nagħti ġieħ ukoll il-Sur Langen għax-xogħol tiegħu kien verament imħabbat, bla dubju. Kellek waqfa waqt lajt, waqaf tal-qalb tala tal-lajt, mela kellek pjuttost eh, għajt eh, twil, jgħid is-sur Schmidt. n-kommenta fuq eh, amenda mittejn għax din essenzjali, inti kas b'kas trid tipprojbixxi tibbenja numru ta' strumenti. Jekk għandna nisimgħu daqsxejn il-dak li smajna minn mismih li kellna, inti favur li projbizzjoni, pero jiena rrit neskludu, niskludi dik il-kelma, ċfrina fim sewa. Ussur xwej huwa wieġeb din il-mistoqsija u qal ma jaħsibx li din tkun utli lanqas. U wara li smaj dak li qal u għankix x'qal l-Gvern Franċiż huma qegħdin fuq pal eh, qed jaqblu miegħek Sur Langen ġi ma tistax tismagħhom sew għax jiena naħseb din mhix tam mhix biċċa għodda utli. Eħe, hija l-emenda 200 Sur Langen. Inti għat li kont favur ta' din l-emenda? Tajt il-President. It's very simple. Do you want... Ija sempliċi, inti li trit ikollok proibizjoni jew le, sempliċi ħafna. Iva jew le. Well, ich sehe ich sehe jetzt den Widerspruch zwischen dem... Issur Langen, et nara kontradizzjoni bejn il-proibizzjoni fuq is-CDS u fuq it-twissijiet li Oli Schmidt irid. Huwa jrid twissijiet inklużi allura l-oħrajn iridu proibizzjoni ġifri hemm kontradizzjoni hemmhekk żewġ affarijiet ta' xejn differenti. Jgħid is-Sur Langen. Aħna nistgħu nagħmlu nieħdu vot ta' maġġoranza, rridu nsibu soluzzjonijiet, però rrid ikollna maġġoranza dwar dan. Olli Schmidt, stajt il-President, naħseb kien l-axħar kellim, ħadd iktar mu qed jagħmel li sinjal biex jitkellem. Sur Langen. Aħna eh, semmejna jekk inti tixtieq talaq id-dibattitu, jekk trid tikkummenta iktar. Tajjeb wisqiet Sur Langen, grazzi tassew. U nittama li intom issa issa li nkunu issa nistgħu nagħlqu laqa. Grazzi tassew tajti president. Mela, kif rajna, ħna bħalissa għedin fistata negozjati rigward l-axħar ġurnata tal-votazzjoni. Mela, issa il-laqa maluqa u għanna laqa tal-koordinaturi issa fis-sitta u nofs. Nirringrazzjawkom. Nselmulkom.